So, għajti Kolleginnen und Mela, eżis kollegi nishti illi nibdew il-laqa l-lum tal-komitat, nishti nerġa niftaħ l-laqa wara l-bira, l-lum il-ġurnata dinija tal-ilma. U aħna nibdew immedjatament bil-agenda tagħna, iżda qabel jiena nixtieq inħabbar li l-kollegi Daniżi nixtieq ngħidilhom għandna biss interpretazzjoni passiva bil-Danis, jiġifieri il-kollegi Daniżi jistgħu jitkellmu bad-Danis iżda ma jisawx jisimaw il-laqa bid-Danis. jiddis jiddispeċini. Għanna rozbaħ nittama illi ħajrna xilek tifhem xorta waħda mela nistgħu nibdew bil-punt fuq l-aġenda numru 18 u 19. U għawek jina nishti illi nistiden li rapporter Linda McKevin sabiex titkellem. Ikkjoġbok Linda. Grazzi ħafna, Sur President, aħna ma nix laqa illi ja mimlija nies dal ħodu però xorta waħda nixtieq ngħid li dan huwa suġġett li huwa importanti ħafna ħan diskutu dal ħodu Forsi l-kollegi din jaħsbu fejn aħna rġajna dinaw sabiex niddiskutu l-farmakovigilanza minħabba li aħna ftemna mal-Kunsill dwar liġi ġdida xi 18-il xahar ilu. Iva, hemm ħafna nis li jisom qegħdin mal-bib jitkellmu milli jidher. Mela, kif kontet qed ngħid aħna ftemna fuq liġi ġdida u din edha tejn sabiex ittejjeb il-kwalità tal-mediċina meta nqabbel mal-passat. Iżda minn meta ippubblikajna liġi ġdida forsi l-kollegi jiftakru li kien hemm skandlu kbir anke fi Franza dwar medjatur. U eh, dwar il kasta ta' medjator, ħan nitkellem daqsxejn iktar tard dwar tifsira u l-importanza tiegħu għal leġiżlazzjoni tiegħu. Tana, Iżda wara dan il-każ tal-medjator, il-Kummissjoni għamlet stress test fuq il leġizlazzjoni ġdida tal-farmakovigilanza. U forsi tistgħu tiftakru li rappreżentanti tal-Kummissjoni kienu hawnhekk fostna u preżentawna riżultati ta' dan il stress test. Issa l-Kummissjoni qalet illi minkejja li jafu l leġizlazzjoni li aħna dottajna fil-fatt tista' twassal titjib sost sostanzjali fil-leġizlazzjoni ta' farmakovigilanza xorta waħda hemm lok għal titjib, għal iktar titjib. U jiena naqbel mal-Kummissjoni hemm ċertu qasma fejn aħna rridu nintroduċu ċertu bidliet ħalli nimlew il-vojt illi hemm bħalissa. Dak illi tallimna mill-kasta medjator aħna nafu li sfortunatament il-kumpanija li kienet involuta użat kull dispożizzjoni li seta tissib fil leġizlazzjoni sabiex kun tista' tevita illi iżomm ma' dispożizzjoni ta' leġizlazzjoni. Aħna diġà kellna diskussjoni ma' Shadow Reporters, aħna żammejna l-istess Shadow Reporters fl-aħħar darba, u l-idea tagħna kienet illi aħna nistgħu nirqu ftin kemm jista' jkun malajr issa matul il-proċedura tal-ewwel qari. <coughs> U jekk ikun possibbli, jiddependi fuq il pożizzjon tal-Kunsill, aħna naqblu fuq il-bidliet qabel ma' leġiżlazzjoni tal-farmakovigilanza li tħol fis-seħ fl-olju ta' din is-sena, ġifieri aħna din nippruvaw niddiskutu leġiżlazzjoni ġdida li tista' tinkludi dawn il-bidliet addizzjonali. Jena nixtieq il nagħmel dan sur President, però nixtieq il-leġiżlazzjoni tkun perfetta d-darba. Nistgħux nippermettu li jkun hemm li nħallu xi vojt fil-leġiżlazzjoni. Medjator Xġara f'dan il-kas, dan kienet kien hemm liċenzja li nħarġet permezz ta' proċedura deċentralizzata fi Franza, fil-Portugal, fl-Italja u fl-Ispanja u dan kien din kienet mediċina għad-diabete u kienet ila fuq is-suq. U eh, fl-1998, per eżempju, kien hemm ċertu għabarijiet dwar din mediċina li tista' tikkawża ċertu mar tal-qalb, però madankollu xorta waħda din il-mediċina kienet ingħatat il ħafna pazjenti bħala mediċina diabete, mhux biss diabetiċi iżda anke l ħafna nies sabiex eh, għal ħafna nies li xtaqgħu jitilfu ftit pis, ġifieri Umbat fis-sena 2009 rajna illi din il-medicina kienet fl-aħħar irtirata wara li dan it-ħassib dwar is-sigurtà ta' din il-medicina kienet investigata u aħna rajna li kien hemm ħafna ħafna nies, miljuni ta' nies illi kienu qed jieħdu din il-mediċina kienet l-iktar kważi mediċina illi kienu għedin jihdu, pero aħna rajna illi kienem provi li mill-axar ta' snin design li law kienem problemi u koll bil-effetti tal-medicina. Kienem madwar 500 sa 2000 persuna illi mitu minħabba illi ħaddu dil-medicina ta' medjator. U jekk tħarsu l-istorja ta' dan il-kas fl-Ewropa, ħna naħsbu illi ħafna mill-aġenziji regolatorji kif ukoll fid-dinja tal-mediċina jissuspettaw li kien hemm problema diġa fl-Istati Uniti kienu jirtiraw prodott simili bħal medjator ħafna snin qabel. Iżda fl-Ewropa l-affarijiet ma mxewx hekk. Għalfejn minħabba li jekk intom eh, tmorru lura, jekk aħna l lura għal eh, seklu għal l-10 snin ta' bejn t-tisajn u l-2000 aħna rajna li ma tantx kellna leġiżlazzjoni ta' farmakovigilanza u laqas kellna issa tisa biex nieħdu azzjoni kontra din il medicina Ġifiri, dak li ġara fil stal tal-medjator, nafu li kienem diskussjonijiet fl-Italja u fl-Ispanja, b'mod partikolari dwar din il-medicina, u allura servje il-kumpanija li kienet qed tipproduċi b'medjator irtirat il-, medicina il-medicina u ma xtaqiċ terġa' tapplika għal fatt li din il-medicina titpoġġi fissu fl-Italja u fl Spanja fis-sena 2003, ġifiri din kienet sospiża fis-sena 2003. L-istati membri l-oħrajn kienu informati wkoll li din il-medicina kienet irtirata minn Spanja u mill-Italja iżda ma kien hemm l-ebda investigazzjoni dwar is-sigurtà tal-użu ta' din il-mediċina minħabba li jekk kumpanija tirtira volontarjament il-prodott mis-suq m'hemm xejn li għandu jiġri. <coughs> Kumpanija qalet li għamlet dan li rtirat il-prodott minħabba raġunijiet kummerċjali, però aħna ma nafu xejn biċ-ċertu kien hemm ukoll diskussjonijiet informali dwar din il-mediċina. Mbagħad kien f'Novembru tas-sena 2009 fejn kien hemm xi uffiċjali viġilanti fi Franza li kienu qegħdin janalizzaw il-każ u mbagħad azzjoni ttieħdet anke fi Franza u l-mediċina kienet irtirata missu anke fi Franza. U kien hemm ukoll diskussjoni li bdiet b'dak iż-żmien u għadha għaddejja dwar din il-mediċina u hemm suġġeriment ukoll il-kap tal-Aġenzija Franċiża għal regolamentazzjoni fil-qasam tal-mediċina fil-fatt irtira minħabba illi kien hemm il-menti li l-azzjoni ma tiħdiġ malaj biżejt u jekk aħna nħarsu lejn dak illi ġara minħabba s-suspetti li hemm dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina fl-aħħar ta' snin design aħna nistgħu naraw li l-awtoritajiet fil-fatt kienu talbu għal studju u analiżi li jsiru fuq medjator. U wara li prodott tpoġġa fuq jitpoġġa fuq is-suq jista' jkun illi anka jisiru testijiet anke fil-każ tal-medjator hekk seħ fis-sena 2001 jiena Nasab kien fis-sena 2001 qed nara daqsxejn jekk ix qed ngħidulkom sewwa. Fil-fatt fis-sena 2001 kellu jkun hemm esperiment li kellu jdum sena l-Aġenzija Franċiża fil-fatt talbet fis-sena 2001 illi jkun hemm esperimenti u analiżi li għandha ssir fuq il-medjatur iżda l-esperimenti bdew fis-sena 2006 u kien fil-fatt fl-2009 illi dan l-istudju kien mitmum u mbagħad ir-riżultati kienu preżentati u mbagħad wasalna għal rizultat li din mediċina kienet irtirata mis-suq. U din hija xi ħaġa importanti ħafna fil-kuntest tal leġizlazzjoni tagħna minħabba li meta l-Kummissjoni proponiet il leġizlazzjoni l-ewwel darba dwar il-farmakovigilanza, il-Kummissjoni proponiet li jekk ikun hemm xi medicina li tkun soġġetta għal xi studju din għanda, din medicina għanda titpoġġa fuq l-lista ta' prodotti li huma analizzati b'mod intensiv u għanda tkun immarkata b'xi triangolu isfet jew b'xi mod ieħor ħalli bekk in-nies ikunu jafu illi din il-mediċina din id-droga kienet awtorizzata natat permess sta' xorta waħda mċertu kwistjonijiet hemm ċertu verifiki li jridu jsiru. Aħna nafu l-Parlament appoġġa l-pożizzjoni tagħna fl-ewwel qari iżda matul in-negozjati mal-Kunsill li l-pożizzjoni tagħna kellna ndaj fuqha waħda mill-proposti tal-Kummissjoni Ewropea hija li aħna nerġgħu insaħħu r-rabta bejn il-fatt li il-medicina tista' tkun fuq il-lista ta' dawk il-prodotti li qed ikunu analizzati b'mod intensiv u dawk li huma soġġetti għal dan l-istudju ta' sigurtà. Għalfejn huwa importanti dan? U importanti minħabba li jekk jaraw dan is-sinjal ta' triangolu isfel, per eżempju, il pazjenti jkunu jafu eżattament li din hija mediċina li għadha mhix verifikatu kompletament u anka tobba jistgħu joqogħdu attenti għal l-użu ta' din il-mediċina li min jagħtuha u jaraw x'effetti ikollha fuq il U jekk ikollok dan it-triangolu isod fil-lista, aħna nistgħu niżguraw li l-istudju illi kien intalab u li kellu dun pereżempju li kien intala Pissiri mhijiex ħaġa ċettabbli li studju li kellu jsir matul sena dam ħafna iktar dwar dam kważi sitt snin. Ġifieri din nistgħu naraw illi hija importanti ħafna kummissjoni jixtiequ li jerġgħu jmorru lura l-proposta oriġinali ħalli kollhom ukoll sinjal ħalli jimmarka dawn din il-mediċina illi hija analizzata b'mod intensiv u brabta mal-istudji tas sigurtà din il-mediċina. Dak li ġara fil-fatt kien illi u ma reġgħux applikaw illi jerġa' jinħarġ il-permess għal mediċina fi Spanja u fl-Italja. Iżda ma ġara xejn, fil-fatt nistgħu li m'hemmx proċedura li permezz taħal l-pajjiżi l-oħrajn jistgħu jisaqsu il raġunijiet għalfejn saret eh, din il-ħaġa din l-azzjoni ta' ritirar mis-suq. Aħna rridu naraw ukoll illi il-proċedura urġenti fih dan l-Aġenzija tal-Mediċina Ewropea hija importanti ħafna u jiena nirrealizza kemm u importanti illi fil-fatt insaħħu il-Kumitat tal-Farmakovigilanza fih dan l-ema, dan ma kienx kumitat li kellu ħafna seta li jieħu azzjoni. Għadin raġuni fil-proċedura il-ġdida jekk kunem kumpanija li tirtira prodott minħabba s-reġunijiet ta' sigur tal-Kummissjoni da tissuġġerixxi illi dan ikun diskuss ukoll mill-esperti fi Praga dan l-Aġenzija minħabba li rridu niżguraw illi dawk l-affarijiet li huma diskussi forsi mhux pubblikament xorta waħda jkunu fuq l-aġenda formali mhuwiex biżejjed illi kulħadd ikun jaf dwar dan il-punt dwar is-suġġett u mbagħad ma jiġri xejn kif sar fil-każ ta' medjatoru jiena nixtieq insaqsi il-Kummissjoni. Il-problema li aħna aħna kellna fil-fatt fil-każ tal-kumpanija Servja kienet illi il-kumpanija ma reġeċ applikat għal permessi għal prodott sabiex jinħarġ fis-swieq tal-Italja u Spanja u qalet li dan kien raġunijiet kummerċjali. Dan huwa punt li qed ikun diskuss fi Franza minħabba illi edin jgħidu li huma xtaqgħu ma jerġgħux japplikaw għall-permess li sabiex ma joħolqux problemi fl-Italja u fl-Ispanja. Però jiena naħseb illi jekk il-kumpanija ma terġax tapplika għal permessi sabiex jinħarġ il-prodott fuq is-suq huma jridu jistqarru jgħidu li dan mhuwiex qed jagħmluh minħabba raġunijiet ta' sigurtà li mhux qed jerġgħu japplikaw għal permess. Dan huwa punt importanti. Il-Kummissjoni qiegħda tagħmel din il-proposta. Naħseb li l-Kummissjoni għandet ħafna proposti li għamlu ħafna sens, ma nistgħux inħallu vojt din il-ġiżlazzjoni. U d-diskussjoni diġa fil-fat bdew fi dan il-Kunsill dwar dan il-punt. Il-Kunsill jgħat um, Mux daqshekk kontent dwar din il-kwistjoni, din il-proposta tal-triangolu l iswet tas-sinjal ta' triangolu l iswet però qed nistanna bil ħer għalli jkollna diskussjoni dwar dan mal konsil minħabba li dan huwa punt serju ħafna u jiena nixtieq il u weġibni l-mistoqsija, ġifieri kif aħna nistgħu niżguraw li sigurtà ta' wara l-implementazzjoni ta' din il-leġistjoni, leġizlazzjoni, kif nistgħu niskuraw li dan ħajsir sew. Rridu naraw eżattament xi proposti u fuq l-aġenda ta' diskussjoni tagħna. Ħalli naraw li verament din tkun leġizlazzjoni effettiva, aħna rridu naqdmu mal-kumitat, rridu naqblu dwar dak li nixtiequ aħna u tista' tkun xi ħaġa tajba ħafna li l-kollegi fih dan il-Parlament Ewropew ikun jista' kunu jistaw jiġbru fl-imkien l-emendi li aħna nistaw nresqu lejn din leġizlazzjoni, nistaw naġru daqsxejn iktar fix-xogħol tagħna dwar l-emendi ħalli bekk kumbat nkun nistaw naħdmu ħalli konna ftim mal konsillu mal-Kummissjoni qabel ma tidħol fis-seħ din leġiżlazzjoni. Dak li tallimt jiena minn din l-esperjenza hija li aħna għandna bżonn ta' farmakovigilanza tajba ħafna fuq il-livell Ewropew aħna ma nistgħux inserħu fuq pajjiż wieħed biss ħalli niskuraw il dawn il-prodotti mediċinali kollha huma tajbina s-saħħa u ma jagħmlux dannu u aħna nixtiequ nsaħħu wkoll l-Aġenzija tal-Mediċini Ewropea li hemm. Grazzi ħafna Linda McKevin u issa nixtieq illi nilqa il-mistedni li għandna fostna. Għandna studenti mill Festival sak li edina għek bistedina tal-kollega Morin. Nishtiq nilqakom għek fil-Komitat tal-Ambjent u nittamaw li tuħdu kos bid-diskussjoni illi ħajkolna u tkun tistgħu issegwu. Tajjeb wis ma issa nistgħu ngħaddu sabiex nisimgħu shadow reporters u nixtieq li nistieden lis-Sinjura Juża sabiex titkellem. Ikjuġbu. Grazzi ħafna. Jina nishtiq ngħid kont kuntenta li naħdem ma' Linda McKevin kif ukoll ma' xadu Rapporters l-oħrajn li kienu qegħdin jaħdmu fuq il-bidliet li kellhom ikunu introdotti fid-direttiva tal-farmakovigilanza u nixtieq ringrazzjaw la proset tal-introduzzjoni li għamlitilna. Iva, jien naħseb li hija bidla minima għal din il-ġislazzjoni li għadha ma daħliċ fis-sef fil-fatt u naqbel perfettament maħħa f'dak illi qalet illi aħna rridu naġlu daqsxejn il-proċedura ħalli meta naslu sabiex nimplementaw għam daħluha fis-seħ din leġiżlazzjoni fl-ulju ta' din is-sena, il-leġiżlazzjoni kollha fiha diġà il-bidliet li huma meħtieġa. Dawn huma emendi li huma meħtieġa huma emendi importanti speċjalment anke minħabba l kasta ta' medjator kien hemm ċertu żbalji f'dan il-każ allura rridu nippruvaw nikkoreġu dawn l-iżbalji. Issa, jiena naqbel ukoll ma dak li qed ikun ippreżentat mill-Kummissjoni, naħseb li nistgħu naqblu mal-Kummissjoni mingħajr problemi ta' xejn minħabba li dawn huma punti li mhumiex taqsek kbar fil-fatt. Pero jiena nixtieq saqsi l-Kummissjoni Nixtieq insaqsihom xi ħaġa dwar żewġ punti speċifiċi. L-ewwel net fuq l-artiklu 123 u l-paragrafu 12 fid-direttiva li jgħid li il-permessi għad poġġija fis-suq tal- prodott iridu jinformaw mbagħad lill-istati membri kollha dwar is-sospensjoni jew talba għal tiġdid tal-permess. Jiena nixtieq insaqs il-Kummissjoni jekk din id-dispożizzjoni hiex verament meħtieġa illi kulħadd għandu jkun informat jew inkella għandhom xi jkunu l-istati membri biss illi jkunu jafu dwar din l-istati membri fejn hemm diġà l-prodott fis-suq tagħhom. Jina qed tinsaqsik dwar dan minħabba li żgur analizzaw dan il-prodott dwar l-analiżi eh, meta naslu l-analiżi tar-riskju. Iżda jina naħseb li dan huwa daqsxejn ta' pis amministrattiv eċċessiv fuq l-Istati Membri u ma naħsibx li huwa daqshekk obbligu meħtieġ minħabba li jekk ikun stat membru fejn eh, ikun hemm il-permess li inħareġ forsi m'hemmx fej ikun jaf kulħadd anke dawk li m'għandhomx il-mediċina. Issa l-proċedura 107 wkoll illi tirreferi għal kontraindikazzjonijiet u il-restrizzjonijiet tal-indikaturi tal-medicina illi għandha tinfetaħ proċedura awtomatika għal dawn il-każijiet. Umbat l-Aġenzija fil-fatt għandha tipproduċi l-analiżi f'temp ta' 60 ġurnata. Jiena nixtieq nkun naf għalfejn għandna din il-proċedura ta' emerġenza li mhijiex waħda volontarja f'dan il-każ. Nixtieq ngħid illi jien biex qed ngħid pereżempju li dinja negativa negattiva jew pozitiva, però jiena nixtieq nkun fal-fejn għanna din il-proċedura ta' emerġenza. Apparti minn hekk naqbel ma' dak li qalet Kevin u mal-proposta tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Issa għandna l-Peter Lizi mbagħad is-Sur Zanoni. Grazzi, nixtieq illi nappoġġa dak kollu li qalet Linda McKevin kif ukoll kollega Juso u jiena naħseb illi Memx għalfejn illi nżid iktar emendi dwar proposta tal-Kummissjoni, jena naħseb illi għanna naħdmu kemm jista' jkun pass maġġel, iżda nixtieq illi ressaq żewġ tal-bid għal talba l-rapporter u oħra l-Kummissjoni. Il-kwalità tal-farmakovigilanza m'għandix biss x'taqsam mal- dispożizzjonijiet li għanna fil-leġislazzjoni palissa, però nixtieq nitkellem fuq żewġ punti li aħna naħsbu li qegħdin diskutuhom diġà fil-qafas ta' żewġ proposti ta' leġislazzjoni oħrajn dwar kif aħna nistgħu ntejbu s-sigurtà tal-prodotti mediċinali. L-ewwel net f'dak li għandu jaqsam l-ewwel proposta tal-Kummissjoni dwar farmakovigilanza aħna kellna eh, l-idea li nintroduċu din il fekt file fact box tal-medicina tal dwar farmakovigilanza. Jidispieċini illi eh, fil-fat ma kienx emenda illi kienet adottata sabiex inneħu din il-fact box. Iżda din kienet talba minnaħa tal-Kunsill u aħna dak iż-żmien konna matul l-ewwel rapport li kien ħareġ ehm, li kienet ħarġet is-Sinjura McEvans, aħna naħsbu illi huwa importanti ħafna illi fil-fatt ninkludu din il-fact box aħna naħsbu illi minħabba illi ma tantx eh, għandna ħafna ħina dispożizzjoni tagħna kif għalet s-sinjura Kevin ma nixtieqx nerġa' risaq din l-emenda, però jiena nixtieq illi eh, ma ġibux ruħkom iskom aħna konna kontra din l-emenda ta' Eh, tal-fact box, aħna konna votajna favorija u allura din dan is-suġġett għandu jkun diskuss iktar fid-dettall minn naħa tal-Kummissjoni u aħna rridu naraw ukoll kif dan jista' jkun introdott minħabba illi nistgħu ngħinu wkoll meta il-pazjenti jkollhom ċertu tip ta' orjentazzjoni jekk ħalli ma jkunx hemm wis peace fuq l-istati membri fuq l-amministrazzjoni. It-tieni punt li għandu xaqsa ma' leġislazzjoni kollu għadwar il-reġistru ta' dawk il-prodotti difettużi Eżempju, iħor kien il-prodott Viox illi tneħħa missu suq tard ħafna minkejja illi kellu effetti eh, negativi fuq is-saħħa tal-bniedem kien hemm ħafna kumpaniji, ħafna aġenziji li kienu għedin jgħidu illi fil-fat kunu jafu diġa dwar il-riski għas-saħħa ta' dan il-prodott ħafna qabel ma tneħħam is-suq. Għal din raġuni jien naħseb li dan dawn il-tip ta' prodotti li dikunu reġistrati minħabba li jekk ikun possibbli illi dawn ir-riżultati fil-fatt ma jkunx ippubblikati minħabba li jkunu riżultati negattivi, aħna rridu naraw illi dan ikun maruf minħabba li nkellem il-farmakovigilanza żgur ma tistax taħdem tajjeb. Jiena nixtieq ukoll li anke f'dak li għandu xi qasam l-analiżi li għandha ssir fil-pajjiżi terzi din hija importanti ħalli bekk aħna nkunu nafu x'qed jiġri anke fil-pajjiżi terzi u jekk ir-riżultati jkunu negattivi dawn m'għandhomx jibqgħu segreti. Dawn huma żewġ punti li jiena xtaqt li tqisu iżda f'dak li għandu x'jaqsam il-proċedura tar-rapport tal-Linda McKevin jiena ma nixtieqx inxekkel dan il-proċess bl-ebda mod, iżda nixtieq nitlob lill-Kummissjoni sabiex jikkonsidra dawn iż-żewġ punti meta jaslu għall-analiżi ta' proposti leġislativi oħrajn dwar dan il-punt. Issa nażdu għas-Sur Zanoni. Grazie, Presidente. Grazie, President jina ħan itkellem fissem għalde għal kollega eh, li ma setix iġi għawnek il-grupp għaldo jilqa jaqbel ma din il-proposta ta' reviżjoni tal-Kommissjoni u jappoġġa l-approċċ ukoll li preżentat mir-rapporter. E, wara l-istress test, il-Kommissjoni indunat il-jem it-toqob fil-regolament tal-2010 illi ridu jiġu indirizzati biex nigarantixxu għafas aħjar għal din il-farma farmakovigilanza. U minħabba dawn it-toqob fil-liġi li ħa toħroġ għal sikurezza tal-pazjenti u għal pubbliku iddu naraw illi jkun adozzjoni veloċi ta' din il-proposta revizjonata biex bekka din tiġi integrata fil-miżuri li jem fil-leġislazzjoni tal-2010 u dan sal-Lulju tal-2012. Fil-rigward tal-kasta in innifsu, Eh, seri ta' eh, rikorsi għaddejjin fi Franza u aħna rridu nistennu għalhekk ir-riżultati ta' dawn l-investigazzjonijiet. rridu nikkonċentraw fuq dak li nistgħu niffaċċaw fuq livell Ewropew u in zommu ma dispozizjonijiet il qed tipproponi li timmodifika il-Kommissjoni Ewropea. Issa fir rigward tal-kontenut tal-Kommissjoni, il-grupp għalde jilqa il-miżuri aġġornati biex ikonna din il-miżura ta' urġenza. U anka l-obbligu ta' trasparenza li jen fl-artiklu 123 kif ġi propost mill kummissjoni meta ikunem kumpanija illi tiddeċidi li tirtira il-prodott minn fuq xissu il-proċedura eh, ta' urġenza għanda tibda b'mod automatika. Grazie ħafna jgħid il-President. François Grostet. Grazie ħafna. Dan il-kas li jaw palissa fi Franza fejem il-proċeduri legali e, sissa ma hemmx konklużjonijiet. Wara din il-kustjoni tal-medjator l-stress tests illi saru minnaħa tal-Kommissjoni uraw illi hemm it-toqob fil eh, leġizlazzjoni nuqqas ta' koordinazzjoni per eżempju fuq livell Ewropew għax stat jekk ikun irid jissospendi jew ma jagħtix awtorizzazzjoni ġdida fuq prodott ma, ma kienx hemm din l-azzjoni urġenti u huwa għalek li ma hemmx din il-proċedura ta' sikurezza. Issa dan eh, l-istat ta' allert das, dan da, din l-azzjoni ta' urġenza għanda eh, tiġi azzjonata, irfinata. Huwa importanti li konna veru koerenza bejn dak li s-sir fi stat membru u l-istati membri oħra eh, tal-Unjoni Anka jekk dan ifisser naqra aktar pis żejjed amministrativ, l-importanti huwa l informazzjoni tiġi trasmessa lil pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. It-tieni eh, eh, lakuna nuqqasa ġustifikazzjoni tal-min ikollu l-uċenzja illi sissa ma kellux għalfej joqgħod jiddikjara għalfejn dan jiddeċidi li ma jpoġġiex ehm, għal beħ prodott tiegħu. B'din ir-riforma ta' regolament Issa, il-raġunijiet il, il ridu jkunu trasparenti. it nuqasa, nuqqasa. Nuqqasa valutazzjoni eh, wara li toħroġ l-autorizzazzjoni. Hemm lista ta' eh, medicinali illi fija għandhom dawn il-medicinali imnizlin illi ikunu uh, eh, inatatilom licenzja imma eh, xorta li eh, ikun hemm din il-sorveljenza fuqhom din għandha saxħa Irridu nsibu qbil bejnietna fuq din il-kustjoni kif diġà intqal u dan irridu nagħmluh b'mod veloċi għax ma tantx baqanna ħin irridu nassikuraw li konna trasparenza u effiċenza fis-sistema speċjalment fir rigward ta' sikurezza marbuta ma' xi prodott partikolari għandu jkun hemm ukoll eh, lista ta' dawn il-mediċinali illi fuqhom tkun qed isir monitoraġġ partikolari. U m'għandniex eh, però noqogħdu noħolqu suspetti fuq eh, prodotti fejn m'hemmx bżonn. Wara l-medjator Issa il-pazjenti ħafna minnhom m'għandhomx il-fiduċja fil-mediċinali u din hija xi ħaġa ħażina xi wieħed forsi jkun irid eh, ikollu bżonn il-mediċinali biex fi għalhekk E wieħed irid jagħmel valutazzjoni kas b'kas iktar milli forsi wieħed jagħmel xi lista li ma tispiċċa qatt li tista' toħloq il-problemi barra minn dawn il-toqob illi eh, ħarġu minn dan is-stress test l-komistoni irridu nħarsu wkoll lejn l-użu tal-mediċinali li qed jintużaw lil mill eh, minn dan minn użu taraw minn użu biex wieħed ifiq mill-Marta. Imma lista jkollhom problemi għas-saħħa. Għalhekk l-Aġenzija Ewropea għandha tikkopera mal-awtoritajiet nazzjonali biex ikun hemm din il-linja ta' gwida għal mediċinali li jintużaw għal affarijiet oħra. U anka biex ma, jiġi, ma jiġux abbużati. Irrid ikun hemm il-flessibilità neċessarja biex nalqu dawn in-nuqqasijiet illi aħna għandna u anka biex nilħu il-ħtiġijiet tal-pazjenti. l il ħtiġijiet tal pazjenti Issa fir rigward tal-medjator, daw l-affarijiet iridu jisiru fuq livell Ewropew u eh, eh, għanna naġiġu b'mod veloċi kemm jista' jkun grazzja ħafna. L-Onorevol Xalda Mawza. Grazie ħafna, President. Inti għallu ħafna farit uh, pozittivi li kankun fil-qosor ħafna. L-għu għanet nishti uh, nejt li jina um, naqbel ma Linda McKevin um, u l proposta taħħa. Nappoġġa il-fat li għana bżon uh, din il-triangolu iswed fuq ċertu uh, medicinali biex nħol u kuxjenza fost il-pazjenti u, u fost it-tobba. U Eh, anka biex wieħed jiġbed l-attenzjoni fuq xi side effects li jistgħu joħorġu. Mm, bekk nkun qed noħolqu aktar sikurezza għal pazjent jiena nappoġġa iġviri li inti eh, tmexxi din qudiem il-kunsill biex bekk nippruvaw eh, niksbu riżultat tajjeb minħabba li rridu naqblu fuq ħafna affarijiet. Grazzi ħafna. L-Honorable Hibna. Grazzi ħafna. Hawnhekk għandna suġġett li huwa importanti ħafna, ġifieri supervizjoni fuq il-prodotti kollha medicinali. Dawn huma prodotti medicinali suppost, mhux suppost lek dannu li huwa essenzjali huwa li aħna naqdu l-żmien ta' trattament u żmien li wieħed jibda jara l-effetti tal-mediċina Ir-reklamar f'ħafna pajjiżi sar qabel ma wieħed sar jaf l-effetti tal-mediċina u għalhekk li għandna din il-problema qudiemna dawn l-affarijiet huma importanti mhux biss għall-pazjenti imma anka għat-tobba għax it-tobba li jkunu qegħdin jagħmlu riċetta għal dawn il-mediċinali jkunu qed jistennew li jkun hemm effett pożittiv mhux komplikazzjonijiet għall mart li jkun diġà qed jeżisti laqas ma jkunu jridu li joqodu jirreferu lill-pazjenti tagħhom għal xi speċjalisti oħla biex jitrattaw l-om xi mark li jkun ħarax minħabba il-side effects tal-mediċina għalhekk l-informazzjoni trid tkun provduta b'mod urġenti u mhux biss fil-pajjiżi li jkunu daħlu il-prodott fis-suq tagħhom. Forsi jkun hemm xi pajjiżi jkunu qegħdin jippjanaw li jdaħlu il-mediċina l ma jkunux jaf nafu b'dawn b'dawn eh, l-effetti kontradittorji. Għalhekk l-informazzjoni urġenti hija waħda essenzjali u l-Aġenzija għanda tiġbor l-informazzjoni kollha mit-tobba fuq dawn l-effetti eh, ħżiena u it-tobba Eh, illi jitrattaw il-pazjenti għandhom jaraw il-jitrattaw eh, il-pazjenti għandhom ħarsu li stamp aktar wiesa biex jekk ikun jafu li qed ikun hemm dawn l-effetti ħżiena din l-informazzjoni tingħata lill-aġenzija u l-aġenzija tagħmel it-testijiet tagħha. Il-feedback għandha dejjem tingħata lura lill-pazjenti u lit-tobba. Kif qalet Linda McKevin, dawn l-allerti għanna nadduhom l pajjiżi differenti mingħajr ma noqogħdu noħolqu paniku fost il-pazjenti. It-tobba jista' jkun illi kultant ikollhom jagħmlu għażla eh, biex jisalvaw il-ħajja tal-pazjenti billi jgħatu dawn il-medicinali li mhux forse ma jkunux daqshekk ehm, tajbin E, e, u forsi anke jistgħu jagħmlu ħsara xi organi oħra illi ma jkunux morda. Din e, il-sistema ta' twissija bikrija għandha titpoġġa fil-post malajr kemm jista' jkun għax kull ġurnata tista' tfisser il-mod ta' xi pazjent ieħor jekk ma jkunux jafu li hemm dawn il-problemi. jiena kieku ma noqgħodx inserraħ fuq il-pazjenti li jieħdu deċiżjoni huma dwar l-użu ta' xi prodott partikolari għax il-pazjenti m'għandhomx l-arfin neċessarju, għandna naħdmu flimkien hawnhekk, però flimkien ma l-autoritajiet tal-kontroll kif ukoll ma l-esperti eh, illi huma mbagħad jadduna l-informazzjoni neċessarja grazzi ħafna. Issa nagħdi l-mikrofonu lill-Kummissjoni. Grazzi, President. Mista noqgħod nidħol fid-dettall ta' raġuni għalfejn il-Kummissjoni għamla din il-proposta ta' revizjoni għax ir-raġuni huma ċari għal kulħadd aħna identifikajna li kien hemm problema minna l-istress test u wissa qegħdin nipproponu kif se il nimlow il toqob inneħu t-toqob li jeżistu u eh, rajna tlet eh, lakuni li semmow anka fl-interventi li smajna ftitilu. Jider illi hemm żewġ punti illi il-Kommissjoni tista' tagħti aktar spjegazzjoni fuq il-raġuni għal reviżjoni tal-proposta kif qiegħda bħalissa dawn jirregwardaw il-ħtieġa li wieħed innotifika lill-istati membri kollha dwar l-intenzjoni illi ma jkunx se jitlob biex eh, jkunem hemm it-tiġdid tal-liċenzja fuq xi prodott partikolari u l-punt liħor kien għalfejn għandu jkun hemm proċedura awtomatika eh, fil-każ illi kunem xi kontra indikazzjoni jew inkella fil kas li tkun tittiġi imnaqsa id doza Mela dwar u għal punt għalfejn ngħidu li l-istati membri kollha. Aħna rriflettejna ħafna fuq dan u l-konklużjoni kienet illi f'daw il-każijiet huwa importanti li l-istati membri kollha jassikuraw illi e, u jkunu konxi illi anka jekk m'għandhomx dak il-prodott tagħhom fuq is-suq, jista' jkun illi kollom xej prodott b'ingredient attiv simili għal dak tal-prodott li ħajkun irtirat. Ġifiri, biex bekk ma ux xej toqob oħra, ġifieri noqogħdu nevitaw illi konna dan il-flus ta' informazzjoni forsi naqra aktar żejjed eh, eh, li jista' jkun forsi mhux neċessarju f'ċertu kazijiet, imma aħna nħossu biex li biex nagħlqu il-vojt kollu li jeżisti huwa importanti anka biex insolvu problemi fil-ġejjini irridu naraw li l-informazzjoni tkun disponibbli għal kulħadd u jekk stat membru ma jkunx eh, konċernat jarawha imbagħad kif jitratta l-kwistjoni imma l-fatt illi ħafna ingredienti attivi jistgħu jkunu parti mill-istess familja u jkunu fi prodotti oħra, ġifieri prodotti E, illi kunu tiġi għadin fissu, dan ifisser illi aħna inħossu illi kullħat għandu jiġi informat, anka jekk ma jkunx hemm tal prodott partikolari medicinali fuq is-suq tagħhom. Issa dwar il-proċedura awtomatika meta jkun hemm naqis fid-doża jew xi kontraindikazzjoni ġdida jew e, restrizzjonijiet oħra, dawn it-tlet e, azzjonijiet jekk iridu ikonna veru sikurezza għandu jkun dan l-effett, iġifiri l-importanza li ma noħolqu xi lakuni ġodda. Daw l-azzjonijiet huma bbażati fuq tħassib tas sikurezza jisoqilhom evalwazzjoni fuq livell Ewropew u irridu nassikuraw illi kulħadd qed jaġixxi bl-istess mod. Dawn huma il-punti li jiena identifikajt illi ħassejt li għandna natur risposta għalihom min-naħa tagħna Barra dan jina nota ovvjament tal-appoġġ li għaw minnaħat il-Parlament għal proposta ta' revizjoni tal-Komissjoni. Grazzi ħafna. Grazzi. Qabel ma nikkonkludi nixtieq ngħaddi il-mikrofonu lis-Sinjura McAvin. Imbagħad nixtieq ngħidilkom li issa id-Danis huwa eh, disponibbli wkoll f'interpretazzjoni. Is-Sinjura McAvin jekk ġoba. Linda forse tista' tgħidilna fuq il-vot fil-komitat fil-8 ta' Mejju, u 30 ta' Mejju. Nispera li se aħna se jkollna la oħra ġimgħa d-dieħla, jekk hemm bżonn li nagħmlu xi tibdiliet għal proposta tal-Kummissjoni, nista' naqblu fuqhom il-ġimgħa d-dieħla jingħatta dan il-Kummissjoni, rrid niżgura xifisser eżatt tfassil li użajna. Rridu najdu b'mod ċar illi dan mhux se irtirat għal raġunijiet mediċinali u ma għallu kienu għal raġunijiet kummerċjali. Jekk din il-kwistjoni ta' avukati, l-avukati għandhom ċertu saħħa u kol dan id-diskussjonijiet. Najdu, ma rridux illi ħna najdu ħaġa, però kulħadd ikun jaf li mhux dik tkun vera raġuni. Imma m'għandniex daqshekk eh, tibdiliet għal proposta tal-Kommissjoni. Jena nista' nressaq il-proposta tiegħek anke qabel lajt biex tista' ikonat traduzzjoni, bat forsi nistgħu nivvotaw f'Mejju. Aktar ma nivvotaw kmieni hawnhekk, aktar nistgħu nibdew dialogu kmieni mal-Kunsill għaliex nafu l-Kunsill għandu xorta tħassib mux ħajkun daqsek maġġel daqs kam ħsib ta' xanna ċertu kustjonijiet li għandhom xjaqsmu ma' dan il-monitoraċ intensiv. Ispera li kinkun nistgħu nivvotaw dakinhar. Mal-punt ta' Sinjura Justas, jien ħsibt dwar dan fuq din il-kustjoni li l-istati membri kollha għaliex mhux dawk biss l fejn hemm il-mediċina fis-suq jekk jitneħħam jekk dik il-mediċina titneħħam il-kumpanija minn fuq is-suq f'ċertu pajjiż, imbagħad f'pajjiż ieħor tidħol fis-suq. għal ma nafux se jiġri fil-futur. Forsi veru hemm xi pis amministrattiv żejt, imma jekk ikun aħjar. Nafru din diskussjoni taħra. Issa fuq il-kwistjoni tal-proċedura urġenti. Il-proposta tal-Kommissjoni hija fuq il disposizjoni tas-sigurtà. Ta Nafru dawn nistaw jiġu tirati għal raġunijiet medicinali, uħna ma rridux li jkollna proċedura urġenti jekk dak ikun il-każ, però il-proċedura urġenti għandha x'taqsam ma' dawn it-tħassib ta' dwar s-sigurtà. U dan huwa utli għaliex jekk nħallu f'idejn bħalma ġara f'medjator, ikun hemm diskussjoni formali, però ma jkun hemm xejn fil-prattika. Issa, fuq il-kwistjoni tal-black box, ma nafx ta' ġara fil-komitat, naf illi diskutajnija, naf il-diskutajnija dil-kwistjoni tal-black box u appoġġajnija. Kan organizzazzjonijiet li qalu illi xi tkun importanti għal xi ħadd mhux bil-fors tkun importanti għal xi ħadd u aħna saqsilna l-Kummissjoni Suppost il-Kommissjoni qegħdin jirrevedu l leaflets għall-informazzjoni għall-pazjenti, il-fuljetti għall-informazzjoni għall-pazjenti. Peter, il-dawn il-fuljetti nistaw nikkonsidraw meta tressa il-proposta l-Kommissjoni u nixtiequ nfakruhom li din il-proposta se tsir ukoll. Fuq il- Testijiet kliniċi u koll istess ħaġa. Issa fuq il-Black Triangle ma nistawx inbezzaw il-pazjenti mill-medicina, però palissa l-konfidenza tal-pubbliku qed tinżel ma tantx għadhom qed jafdaw. Kanna kwistjoni tal tal tal-implants. Anke wkoll kollha kwistjonijiet tal-implants fil-ġembejn jekk irridu illi l-pazjenti jkollhom ċertu fiduċja, mela irridu nifdu azzjoni. Għana appoġġajna proposta tal-Kommissjoni fil-Parlament, proposta tal-Kommissjoni kienet illi kwalunkwe medicina li tkun suġġett għal studju ta' sigurtà irrid ikollha Black Triangle sakemm jintem dak l-istudju aħna appoġġajnieh dan Il-Konsil kompla jinfasizza fuq din il-kustjoni u perswadewna u ħna ċettajna u koll u komissjoni ċettat u koll, pero naħseb li issa qed nerġa' naħseb jekk kellniex naċċettaw, forsi kellna nżommu ma' proposta oriġinali tagħna. Nistgħu nħarsu lejn il-numru ta' mediċini li se japplikaw għalihom dan. Aħna rridu l-pazjent ikun informat, aħna rridu li tabib jinforma l-pazjent. U s-sinjura Hiber qalet għamlet dan il-punt. Pazjenti li jkunu jafu li jekk jieħdu dawn ċertu mediċini se jkun hemm ċertu effetti. Ġifieri, imbagħad jekk ikun din il-Black Triangle, il-tabib irid jagħmel din diskussjoni mal-pazjent mhux biss jaqbad jagħtih il-mediċina. Il-politika ta' farmakovigilanza tfisser illi il-pazjent ikun informat. Eh, u dan jaħdem ukoll f'kooperazzjoni mal-, mal, mal ma tobba. Ma jistax ikolla situazzjoni fejn kumpanija tal-mediċini id-dum 8 snin tagħmel studju li suppost idum sena, dan ma jistax jerġa' jiġri. Hija xi ħaġa ta' sfortuna. Dawn l-istudji jsiru u hemm ċertu nies li huma responsabbli għal dawn l-istudji, imma rridu niżguraw li jġorru din ir-responsabilità. Forsi dan għandna niddiskutu eh, b'attenzjoni fuq użu off-label smart fuq din il kustjoni però li tikonna dan l-użu off-label fċertu qasma ma marridux li nwaqfu dan it-tip ta' użu kif għalu ċertu, kif suġġeraw ċertu kollegi. Għaliex dan għandna nħalluh fidejn eh, dawk eh, li il-professjonisti s-saxħa. Forsi għandna nagħmlu investigazzjoni fuq eh, riċetti li jinħarġu għal din il-mediċina. Ma nafx nistax nistgħux nagħmlu ma nafx jekk hemmx monitoraġġ kullimkien fuq kif kif tobba jħorġu riċetti f'pajjiżi hemm tip ta' monitoraġġ. Anke pereżempju mediċini li joħorġu għal nis li jixtiequ jitilfu l-pis mflok ma jħorġu għal nies li jibatu minn diabete. Ma nafx forsi din kusjoni ta' off-label hija suġġetti ieħor ndiskutu għadar boħra u Entqalu kol li fil-proposta ta' naħna bilna illi li l-identifikazzjoni hija importanti ħafna. Din id-database li għanda l-Aġenzija Ewropea Mediċini tittiġim asma, jekk per eżempju ħadd xi pazjenti għet tabib li kellu ċertu effetti kollaterali minn xi mediċina, mbagħad dak il-vibri jinforma lil din l-aġenzija. U hekk kollha din l-informazzjoni kollha u tibqa' hemm din l-informazzjoni u Għalek, namlu titjib fit-tarif li kollu il-pubbliku fuq ċertu mediċini. Ġifiri rridu jkollna bilanċ tajjeb. Il-pazjenti rridu jħdu mediċina meta jkollhom bżonn, imma rridu li jkunu informati eh, u nipruvaw impattu għal xinu qasijiet li jem fejn il-pazjenti ma jkunux informati. Grazzi ħafna. Iva, mistoqsija addizzjonali l-Kommissjoni nixtieq niċċara punt jekk jogħġbok. dwar dawn il-medicina u l-fact box. Is-sitwazzjoni kienet tal-mod li f'dak l-industrija sa' proposta tal kummissjoni dwar il-farmakovigilanza li tmur lura xi sentejn jew tliet snin ilu aħna kena madwar sena naħseb 2008, aħna kena din il-proposta minna tal kummissjoni kien hemm diskussjoni dwar din il-proposta tal-Fact Box, din il-Black Box, aħna eh, konna diskutejna u konna li memx fejn verament ikun hemm Black Box, iżda jista' jkun hemm mod ieħor iżda bl-istess qan, iżda aħna minna tal-Kumitat tagħna ma kien hemm l-ebda emenda sabiex nippruvaw inneħħu din il-proposta tal-Fact Box u kif qalet Linda kif spjegat tajjeb ħafna l-affarijiet imxew kif qalet jien bad kien hemm matul it-trilogu eh, talba naħat tal-kunsil sabiex inneħħu dan il-punt tal-fact box. U eh, il-ftajim intlaħaq fil-ewwel qari iżda aħna minħat tal-Parlament ma konniex kontra din il-proposta aħna ma ressaqna l-ebda emenda, aħna ħallejna l-proposta tal-Kummissjoni kif kienet, u mbagħad il-proposta ta' leġislazzjoni ħarġet wara trilogu mingħajr din il-proposta tal box. Mbagħad aħna kellna bżiet informazzjoni u aħna rajna li kien hemm maġġoranza anke fil-plenarja fl-ewwel qari iddeċidejna li aħna nixtiequ li jkollna din il box tal-mediċina. Nistgħu niddiskutu kull ma tridu iżda ma nistgħux ngħidu l-Parlament kien kontra din l-idea. U nixtieq nkun naf tal-Kummissjoni jekk din il-proposta Eh, fil-fatt tixtiqux tinkluduha fil-kontest tal-proposta ta' rapport ta' Sinjor McKevin jonkella xi rapporti oħrajn u kif qedtilkom jiena ma nixtieqx inxekkel eh, diskussjoni dwar rapport eh, ta' Linda McKevin. Iżda jena naħseb illi fil-fatt nixtieq illi nkun naf minn ħatar kummissjoni x'jaħsbu huma fuq dawn jekk jistawx huma jirreġistraw dawn l-esperimenti u t-testijiet li kuna t-siru fuq il-medicina ħallibek aħna ntejbu s-sistema ta' farmakovigilanza. Forsi dan mhuwiex eżattament parti minn din il-proposta, iżda dinja hija parti mill-kumplessità ta' dan is-suġġett tal-farmakovigilanza u forsi ċertu orientazzjoni politika mnaħat tal-Komissjoni forsi nistgħu nimxu daqsxejn iktar qudiem. Grazzi ħafna Peter Lisa issa fil-qosor ħafna għandna il-François Crostet. Parce que j'avais quand même soulevé une question qui me paraît Grazzi ħafna, Sur President. Jiena kont għajimt eh, kwistjoni li kienet importanti ħafna. L-ewwel nett, fi Franza il-Ministru għas-Saħħa diġà iddeċida fuq ċertu tibdiliet fil-leġislazzjoni Franċiża fuq il-farmakovigilanza sabiex isaħħaħ id-dispożizzjonijiet Pero nina nishtiq nitlob l-Kommissjoni għal dal-boħra. Nsaqsijom fuq dawn l-autorizzazzjoni ta' tqiet fis-suq u l-użu off-label tal-mediċini għalix ma ma tantx weġibtuni. Fuq l-Aġenzija Ewropea għal-Mediċini li tikkoopera ma' Aġenziji Nazzjonali fuq il-linji gwida għal użu off-label u xorta ma inatajċ tweġiba, naħseb rridu konna kjarifika fuq dan biex nkunu nafu xed ċanda f'moħħa il-kommissjoni. Ma nistax nevotaw din il-mistaqsija. Sanaddu għal-Kommissjoni għattini darba biex nisimaw t-weġibit tal-mistoqsijiet li smajna u darboħra nisimaw reazzjoni tal-Kommissjoni għal-kommenti tal-kollegi. Thank, you, Mr. Chair. So, as regards... Grazzi, Sir President, fuq il-kussjoni tal-Black Box, nishtiq najt illi il-proposta li għanna l-lum u d-demna għandalan lan illi is sewi dawn il-izbalji li sibna fl-stress test. Waħna ħassejna li kienu urġenti illi insewwu dawn il-ġufijiet ħafna drabi dan jisir eżatt wara li tiġi identifikata l-problema. Jew nku jiġifieri ma nidentifikaw l-problema, eh, nirranġawa jew nippruvaw nirranġawha. Issa fuq din il-proċedura li nista' ngħid huwa li f'dak l għandu x'jaqsam mal-foljetti tal-pazjenti wara din il-proċedura ta' kodeċiżjoni eh, irrid jinħareġ rapport fuq il- kemm ikun informattivi dawn il-fuljetti tal-pazjenti, waħna għamilna u kol studju biex nanalizzaw il-problema, mbagħad wara il kummissjoni tkun tista' toħroġ rapport. Se tkun il-konklużjoni u l-riżultat tal-rapport ma nistax ngħid għalissa, però qegħdin neżaminawha u nizgurakom li għadin namlu xaħġa fuq dan, fuq il-provi kliniċi aħna konxi li l-Kommissjoni edha taħdem fuq proposta biex tirrevedi id-direttiva fuq il-provi kliniċi. Aħna għadna fl-istadju tal-evaluazzjoni tal-impatt u saffrettant għanna reġistru li huwa reġistru pubbliku fejn il-provi kliniċi kollha li jkunu għedin għaddejjin iridu jiġu imnizla. U dan huwa reġistru aċċessibbli wkoll. Jiġifieri dan jindirizza ċertu tħassib illi semmejtu fuq l-użu off-label din hija xi ħaġa li rridu ninvestigaw għax qed nitkellmu fuq il-leġiżlazzjoni li għandha x'asma prodotti u l-użu off-label ma titħolx fl-ambitu ta', ta din il-proposta. Din tidħol fil-prassi medicinali. U naraw kif nistgħu nilħu bilanċ. Dak li nixtieq ngħid għalhekk huwa li aħna ser neżaminaw is-suġġerimenti tal inju gwida għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini imma biex eh, għadu kmini wis biex nagħtikom tweġiba definittiva lissa. Grazzi, Signora President. Aħna dwar ir-rapport ta' Senjura Evan ħa nivutaw fl-24-25 ta' April, aħna nerġgħu niddiskutu dan ir-rapport. Mbagħad għandkom iċ-ċans sabiex u l-emendi sa' 27 ta' April u kif fimt sew jekk il-kollegi jaqblu mbagħad fit-8 ta' Mejju aħna nivvotaw fil-Kumitat mbagħad fl-Ulju nivvotaw dwar dan il-punt fil-plenarja. Ringrazzja ħafna rappreżentanti tal-Kummissjoni ta' tweġibiet tal-parteċipazzjoni tagħhom u issa nixtieq illi ngħaddu għal punt numru 20 fuq l-aġenda tagħna u hekk diskussjoni prevista mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni dwar il-Kumitat tan-Negozjat Intergovernmentali għall istrumenti vinkolanti legali fuq livell internazzjonali dwar il-Merkurju. Nixtieq illi nissidan immedjatament li rappreżentanta tal-Kummissjoni signora Franco. Good morning. Uh, thank you, Mr. Chair. Lodwa tajba, grazie sur President, salli għaddejt il-mikrofonu l-Kommissjoni. Nishtiq li ringrazzjak ta' din l-opportunità tajtna l-lum biex niġu għawnek il-lum u nispiegaw fiex wasalna fin-negozjati Eh, fuq il-qbil internazzjonali fuq il kontra tal-merkurju taħt l ospiċi tal-programm ambientali tal-ġinus Mauda. Dan huwa riżultat mill-Kunsill tal-UNEP li ħad deċiżjoni fl-2009 fejn ġiet irġis il-merkurju huwa sustanza li hija tħassibna u li għal ħafna snin kien possibbli li wara ħafna sin kien possibbli li naqblu fuq eh, l-użu tal-merkurju. Il-Kommissjoni wara dispożizzjonijiet tal-2018 zammejna l-Parlament informat anka bil-miktub dwar il-negozjati li kellem fil-passat kif dan il-negozjati li kien hemm bħalissa u għall-ewwel darba issa ġejna mistiedna li nagħmlu skambju ta' opinjonijiet fil-kumitat waħna għal grati ta' din l-opportunità. Nixtieq nispjega fiex wasalna f'din id-diskussjoni x'sar sissa u x'għad irid tisir. biex imbagħad nkunu nistgħu nadottaw dan l-istrument. Fid-deċiżjoni tal-Konsil fil-2009 intqal illi dan l-istrument ser jiġi diskuss f'ħames negozjati bejn l-2010 u l-2013. U wara dan, il-Komunità Internazzjonali tkun tista' jkollha din bil internazzjonali jidħol fis-seħ fl-2013. Sissa kien hemm tliet rounds sa' negozjati bejn Ġunju tal-2010 fejn kien hemm l-ewwel wieħed fi Stokkolma u l-aħħar wieħed se jkun fi frar tal-2013. Wara l-konferenza tal-firmar ta' din il-konvenzjoni tal-futur fuq il-Merkurju dan ukoll mistenni li issir fil-2013 fil-Ġappun. Għalfejn il-Ġappun għaliex il-gvern Ġappuniż li diġà ospita eh, round wieħed ta' negozjati jixtieq li jagħti l-isem il-konvenzjoni ta' mina mata, mina il-konvenzjoni ta' mina mata għal dan ir-raħal li u l-isem ta' dan ir-raħal fejn kien hemm l-art niġġis tal-merkurju li kellu impatt devastanti fuq is-saħħa tan-nies aktar minn 50 sena ilu. It-tieni rawns ta' negozjati ġifiri t-tieni wieħed wara dak ta' Stokkolma seħ fi frar tal-2011 fil-Ġappun f'Ċiva u t-tielet wieħed kien f'Nairobi f'Novembru tas-sena l-oħra u issa qegħdin inħejju għarraba wieħed li ser iseħħ f'Ġunju bejn is-27 ta' Ġunju u t-tieni ta' Lulju f'Punta del Este fl-Urugwaj se tkun laqa ta' sittijiem ġifiri ġurnata itwal minn dawk ta' qabel. Il-pjan huwa illi il kussjoni kollha li hemm bħalissa fin-negozjati jiġu diskussi eh, fi gruppi jizar mux fil-plenarja, qabel ġifiri qabel ma jiġu diskussi fil-plenarja jiġu diskussi fi gruppi jizar. Lan għal dan ir-raba rawn ta' negozjati huwa li jintlaħaq bil fuq l-maġġoranza ta' parti ta' kwistjonijiet li ġew identifikati għat trattat internazzjonali. Però jkolli ngħid illi sissa numru limitat ta' suġġetti biss ġew diskussi. Il-pjan huwa illi għal kwistjonijiet kontroversjali lan huwa illi numru ta' żliet li huma disponibbli bħalissa eh, nkunu nistgħu nilħquhom fil-ħidma tagħna fil-qudiem. Il-qudiem. fil ħidma tagħna fil qudiem il qudiem fil-Deċembru tal-2008 fil-konklużjoniet tal-Konsil aħna l-Unjoni Ewropea ddeċidejna illi ser naħmu biex ikollna bil-multilaterali fuq il kif il-proċess kollu li jinvolvi il-Merkurju. Il-kwistjonijiet kollha li qegħdin jiġu konsidrati fuq medja tan-negozjati huma miġbura f'żewġ gruppi. Ridu jiġu diskussi f'dawn iż-żewġ gruppi fil-contact groups il-provvista u l-kommerċ tal-merkurju u l-prodotti tal-merkurju, prodotti u l-proċessi, il-taffir għal-deb, il-ħazna u siti kontaminati tal-merkurju, il-rizorsi finanzjari u assistenza teknika dawn huma ma laqsma differenti li l-istrument dan l lodda leġislativa se jkollha. F'posta mill-diskussjonijiet li kellna fin-negozjati ta' qabel għamilna ħafna progress, per eżempju. Fil-dakan xaqsamma l-iskart u l-użu tal-merkurju fil-tafira d-deb. Pero ħafna eh, kwestjoni toħna għadhom ma ġewx diskussi bħal per eżempju il-provvista u l-kummerċ tal-merkurju. Il-kustjoni prinċipali illi għada qed tiġi diskussa hija bla dubju l-lajnuna teknika. Ħareċ ċar illi kwalunkwe soluzzjoni li se nsibu f'dan it-trattat għal għajnuna finanzjar se tkun soluzzjoni illi se tkun konfermu kol ma l-għajnuna finanzjarja li, li ittieħdet f'bil ieħor multilaterali. Kustjoni oħra li hija importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea għaliex hija sors ta' tniġġis tal-merkurju fid-dinja u għal-emissjonijiet tal-merkurju fl-arja. Palissa li qed niddiskutu huwa approċċ regolatorju li jużu juża l-aħjar eh, teknoloġija. U l-Unjoni Ewropea se tipprova Eh, tuża l-aħjar teknoloġija u dan ikun vinkolanti anke fil-test nifsu. Aħna konxi illi dan l-approċ bżgur eh, illi mux se jaqbel miegħu kulħadd. U persona provaw nikkonvinġu li dawn imsiba li ma jaqblux illi jekk ikollna approċ fejn nużaw l-aħjar teknoloġiji disponibbli jwassal għall-aħjar użu tal-merkurju kun ukoll flessibilità fl-użu fuq kwestjonijiet oħra d-diskussjoni kienet pjuttost ġenerali u għadna rridu nidħlu fid-dettall u għalek nistennew illi fil-round li mista negozjati ser nidħlu fazi deċiżiva fin-negozjati. Fitħejjija għal dawn il-negozjati bħalissa din namlu xogħol l ekim sejjaħ intersessional li kien diġà sar fil sessjoni ta' qabel u Għalhekk se jkun hemm tal-esperti fuq l-assistenz fuq mekkaniżmu ta' assistenza finanzjarja li se ssir f'Budapest bejn il-11 u 18 ta' April u anke fil-fera tal-kimiċi tal-UNEP. Dan se jsir qabel ma jiġi publikat it-test ġdid għal dan l-istrument fuq il-Merkurju fuq il-website tal-UNEP. Imbagħad dan qed nistennew li jsir Eh, fl-aħħar ta' April, ġifieri konna il test eh, li jkun il-bażi li fuq se negozjati, diskussjonijiet fin negozjati li jmiss. Dan ix-xogħol eh, intersessional li f f'Budapest apparti minn dan hemm attivitajiet oħra li qegħdin isiru biex nħejru ruħna għan negozjati ta' Ġunju. Waħda minn dawn l-attivitajiet hija laqa' fuq il-prodotti u il-proċessi li ser jisir fil-Ġappun, f'Tokyo, lejn l-aħħar ta' April. Hemmhekk l-Unjoni Ewropea flimkien ma' pajjiżi oħra anke minn raġuni oħra ta' ġnus maquda sar jipparteċipaw u ser jippruvaw jintensifikaw anke skambju ta' opinjonijiet ma' gruppi oħra biex nifmu eżatt x'inhuma l-isfidi fil-proċessar tal-Merkurju. U F'dak li għandu xaqsam il-proċeduri interni dwar il-raba rawn tal-diskussjonijiet, aħna nistaw naraw li dan fih fiħdan il-grupp ta' ħidma tal-Kunsill, il-grupp ta' ħidma li huwa responsabbli għal kwistjonijiet internazzjonali tal-ambjent ħajkun hemm żewġ laqat organizzati dwar il-Merkurju Sanos nofs Ġunju, u mbagħad dawn ħajkunu laqat li ħajsiru wara il-laqat li fil-fatt diġà saru dwar l-istess suġġett f'Jannar u fi frar. Aparti minn dawn il-laqat tal-grupp ta' ħidma ħajkun hemm laqat iktar speċifiċi bejn l-esperti, waħda minnhom ħassir fl-aħħar ta' daċċar fit-28-29 ta' Marzu fi Brussell, u bat ħajkun hemm laqgħa oħra f'Kopenhagen f'Mejju. U eh, dawn in-numru ta' laqat fil-fatt ħajfaċilitaw il-fatt li l-Unjoni Ewropea tmur l-Uruguay fil-sessjoni li mista negozjanti f'pożizzjoni ħafna ħjar milli eh, kienet fija issa. Apparti minn hekk aħna għanna l-intenzjoni illi nintensifikaw l-iskambju ta' informazzjoni mal-imsieba tagħna ħalli l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea jkunu jafu sewwa eh, xinija qabel ma nibdew il negozjati ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nifhmu wkoll blaħjar mod il-pozizjoni tal-imsiħba tagħna fin-negozjati. Din hija sitwazzjoni bħalissa aħna naturalment ħan nippruvaw nżommukom aġġornati kemm jista' jkun wara eh, sessjoni li mista negozjati u dan nagħmluh bil-miktub u jiena qiegħda dispożizzjoni tagħkom u anke l-kollegi tiegħi ħalli nwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom. Nirringrazzjakom ħafna tal-li tajtuna dell-opportunità sabiex nispjegaw is-sitwazzjoni li nsabu fiha bħalissa f'dawn id-diskussjonijiet. Grazzi ħafna l-Sinjura Lanko u issa nerġgħu ngħadu sabiex nisimgħu lil Anna Rosbach. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena kont imtella fil-parlament kont eletta mill-ċittadini jien naħseb li għandhom id-dritt li jkunu jafu dwar din is-sustanza. Sfortunatament aħna l-merkurju nsibu f'ħafna prodotti mod li ma nkunux qed nistennew fil-ħajja tagħna ta' kuljum, per pereżempju it-ton ta' żejt fil-bott. U l-mistoqsija tiegħi kif aħna nistgħu innaqsu l-ammont ta' merkurju illi ikun hemm fl-ambjent u anka fil-prodotti tal-ikel. U mhux biss fl-Ewropa dan iridu nagħmlu, iżda anke fiċ-Ċina u fl-Indja li mhumiex partijiet kontranti ta' dan il-ftajim. Jena nishtiq nkun naf ukoll x'inhuwa x'inhi l-ispejjeż, x'inhu l-ammont eh, totali ta' spejjeż dwar il-leakage tal-merkurju u l-espożizzjoni tagħna għal dan il-mineral. Jena nixtieq nkun Għawek, jekk aħna u xed nitkelmu fuq il-level internazzjonali u ħarsin tal-ħaddima, u jekk aħna din namlu fuq il-level Ewropew għadin, xed namlu zattant biex eh, nħarsu l-ħaddima. Hemm biżjed sostanzi li huwa disponibli sabiex nibdlu l-użu tal-merkurju b'mod ġenerali, grazzi ħafna Sir President. Grazzi ħafna. Issa jmiss lil François Grostet u il Richard Saber. Grazzi ħafna, Sur President. xiftit pajizi paċ-Ċina u l-Indja huma kontra dawn il-miżuri vinkolanti dwar it-tniġġis ikkawżat mill-merkurju aħna jidrilna li dibattitu huwa pjuttost imwaħħar dak li għandu x'aqsam mekkaniżmi finanzjarji. U jiena naħseb li għadna l-bot ħafna milli nippruvaw nilqu ftehim, iżda basta mistoqsijiet li nixtiequ nsaqsu lil nfusna. L-ewwel nett irridu nkomplu noħorġu permessi għall użu eċċezzjonali tal-merkurju f'ċertu prodotti. Mbagħad irridu naraw eżattament kif aħna niddeterminaw il-limitazzjonijiet. U anka dwar l-eliminazzjoni tal-merkurju, ħafna drabi nistaw naraw illi dan ħajkun proċess diffiċli. Dan jista' ikun eh, kawza ta' problemi ta' ħazna u jista' jwassal il-bosta spejjeż u dak li għandu x'jaqsam il ħazna ta' dan il-metal u aħna nixtiequ nkunu nafu kox pożizzjoni ħajkonna fuq um, il-ħazna nazzjonali u jekk għandniex il-mezzi tekniċi sabiex aħna nassumu li nistgħu naħsnu dan il-metall. U l-aħħar mistoqsija tiegħi hija illi aħna nafu illi għandna stati illi permezz tal-kooperazzjoni magħhom aħna nixxina nistabilixxu ċertu ftehim, pereżempju mal-Brażil, aħna nafu li huma qegħdin jiġġieldu kontra din it-tip ta' eh, kummerċ internazzjonali illi jgħat fil-fatt ikun kawża ta' ħafna merkurju illi jgħat um, issa jispiċċa fil-foresti, fil-ġungla tal-Amazon ukoll. Hemm xi tip ieħor ta' kooperazzjoni li nistgħu nagħmlu Richard Zavers. Grazzi ħafna sur President. Nishtu ringrazzja l-Kummissjoni tal- prezentazzjoni interessanti ħafna, però dak illi aħna nixtiequ nilħu naħseb li huwa pjuttost fittizju f'dak li nġaqsam il-volumi minħabba illi aħna nafu illi dawn huma metalli perikolużi wkoll anke l-quicksilver jiena nixtieq nkun naf illi x'inhuma l-istimi tal-Kummissjoni u kif l-istrateġiji li aħna din nadottaw għandhom jieħdu azzjoni forsi l-Kummissjoni tista' tgħidilna kif mixin l-esperimenti anka fuq is-suq fuq il eh, livell Ewropew u kif eh, huma jaħsbu illi ħatkun is-sitwazzjoni jekk aħna nistgħux nagħmlu miżuri fuq perjodu itwal ta' żmien ħallibek dan l-element daqshekk perikoluż inneħħuh mill-katina ta' produzzjoni ġifieri Dawk kienu mistoqsijiet u jien nixtieq nistaqsi mistoqsija konkreta oħra kif aħna nistgħu nappoġġaw ir-riċerka anka dawn il-filtri speċjalment meta ma nkunx nistgħu nevitaw illi dan il-metal jispiċċa fl-ambjent tagħna u li ma alternattivi aħna għandna għal l-użu tal-merkurju jina naħseb illi dan huwa qasam wiesa ħafna u naħseb illi wkoll l-ispejjeż soċjali, l-ispejjeż ambjentali huma importanti wkoll. U eh, jiena naħseb li l-ispejjeż jistgħu jkunu ħafna iktar jekk aħna nqogħdu niġġieldu kontra l-effetti miflok kontra il-kawża. Ġifiri forsi din l-informazzjoni jista' jkollna daqsxejn iktar tard. Grazzi ħafna sejmis lil Pavel Pock. Grazzi ħafna, Sur President, ħan itkellem fil-qosor ħafna il-mistoqsija tiegħi. Mija pittus komprensiva. Nixtieq nsaqs il-Kummissjoni kemm il-Kummissjoni ħad kompli tollera l-użu tal-emogas fil-qasam tad-dentisti. Sajmis il-Sinjura Kokovic. Grazzi ħafna minħabba illi il-faham ħajkun sors kostanti s-sena 2005 minħabba li dan huwa l-unika rizors illi aħna fl-Ewropa għandna dispożizzjoni tagħna nixti illi niġbed l-attenzjoni partikolari anka tal-Kummissjoni għal dan il-qasam minħabba illi l-impjanti tal-ġenerazzjoni tal-elettriku tal-li jaħdmu bil-ħafan, bil-faham, jistaw iwaslu kol għall-emissjonijiet li jinvolvu kol jinkludu il-merkurju. Aħna rridu naraw illi ninvestu iktar fil-riċerka, ħalli bekk ninvestu anka iktar fil-implementazzjoni tal-proġetti pilota. Jina naf li jem riċerkaturi li jom raħdmu snin fuq dan, iżda ir-riżultati illi jistgħu jkunu implementati mbagħad naħseb illi għadhom eh, mhumiex konkreti. Grazzi ħafna issa nixtieq nerġa' ngħaddi sabiex nisimgħu il-Kummissjoni ħalli twieġeb il-mistoqsijiet li smajna. Jekk Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet interessanti u relevanti ħafna li smajna. Sabiex nibda dwar l-ammont ta' merkurju fil-ħut sfortunatament din hija xi ħaġa li writna mill-passat u ma tantx hemm ħafna affarijiet li l-istrument globali li ħajkonna fil-ġejjin jista' jagħmel sabiex ikompli jġiela kontra dan it-tniġġis tal u l-ammont ta' merkurju li hemm fil-ħut. Aħna nippruvaw nikkontrollaw kemm jista' jkun l-użu kollu possibbli tal-merkurju naraw li aħna nistabilixxu regoli ċari dwar kif jista' jintuża l-merkurju u fejn ma jistax jintuża iktar il-merkurju. Ħaġa oħra li hija importanti ħafna fih dan ix-xogħol tagħna u fid-dan diskussjoni internazzjonali hija marbuta wkoll dwar il-minerali li huma e, jistgħu jintużaw bħala alternattiva din hija kwistjoni importanti ħafna naturalment aħna qegħdin naħdmu bla dubju ta' xejn dwar dan u qegħdin nippruvaw innaqsu wkoll l-użu tal-merkurju għal minimu. Pereżempju, għal perjodu twil ta' żmien nistgħu naraw li fl-Ewropa f'dak li għandu x'aqsam l-istrateġija tal-Merkurju aħna qegħdin innaqsu eh, il-tħaffira l-faham għanna u kol proibizjoni tal-esportazzjoni u għanna u kol nuqqas tal-użu tal-merkurju fl-Europa. Palissa ċifra tal-użu tal-merkurju titla sa 200 tonnellata fis-sena għall-użu maħsub tal-merkurju, pero kif għattilkom tendenza dejjem qed tonqos. Issa dwar ċifri globali jina jkolli ngħid li dan din ċifra titla għal 2500 tonnellata fis-sena. Waħda mill-iktar affarijiet importanti hija l-industrija, il-punt dwar l-industrija tal-klor alkali. Aħna nafu li sissa sfortunatament din mhijiex soġġetta għal proibizzjoni diretta fl-Unjoni Ewropea, però hija soġġetta għal kontroll min-naħa tal-direttiva tal-emissjonijiet industrijali, ġifieri hija soġġetta dispożizzjonijiet kollha illi huma ehm, stabiliti bid-direttiva tal-emissjonijiet industrijali. Ir-realtà hija illi il-proċess ta' merkurju mhux qed jintaraf bħala l-aħjar teknoloġija li aħna għandna dispożizzjoni tagħna. U għalhekk il face out bħalissa eh, miexi bil-mod. Jiena naħseb l-industrija tal-kloralkali għandha l-impenni taħħa biex tipprova tneħħi kompletament it-teknoloġija sas-sena 2020, l-iktar tard l-2020. Apparti minn eh, dan ir regolament aħna nafu li apparti minn din l-industrija, hemm użu limitat ħafna tal-merkurju fl-Unjoni Ewropea. Waħda mill-affarijiet li aħna smajna wkoll huwa l-użu tal-amalgam għal-dentisti iżda huwa ċar li kien hemm xi tip ta' kontroversja wkoll anke dwar dan l-amalgam li qed jintuża mid-dentisti. U anka dwar eh, dawn id-differenzi fl-opinjonijiet u fil-pożizzjonijiet aħna nafu l-Kummissjoni iddeċidiet li tmexxi studju indipendenti sabiex tanalizza l-aspetti ambjentali kollha ta' l-amalgam dentali ta' tas-snin. U din l-analizi tal-waqt ħat intem. Fil-fatt il-mistoqsija tiegħek waslet fuqta minħabba l ġimgħa d-dieħla fis-26 ta' Marzu l-Kummissjoni ħat organizza laqa tal-partijiet interessati għall-organizzazzjoni dwar l-evaluazzjoni tal-impatt ta' dan l-istudju fuq il-sit tal-internet dwar il-Merkurju tistgħu ssibu diġà il-verżjoni oriġinali minnaħa ta' dawk il-konsulenti illi qegħdin jaħdmu fuq dan l-istudju. Nixtieq illi nfakkarkom illi il-WHO palissa qiegħda titlob li jkun hemm face down tal-użu tal-amalgam iżda mhux għal face out komplet. Iġifiri, aħna din nitolbu nappellaw li kuna din id-data ta' face out, iżda dan huwa marbut ma' fatt illi rridu nsibu alternattiva illi wieħed kun jista' jħallas għalija. Ma tkunx għalja żejjed. U nixtieq illi nitkellem issa sabiex intemm l-intervent tiegħi dwar il- li power stations li jaħdmu bil-faham huwa vera li dawn huma soġġetti għal direttiva tal-emissjoni industrijali dawn għadhom jeżistu però hemm filtri li qed jintużaw sabiex jikkontrollaw u dawn huma kollha soġġetti għall-implementazzjoni u miżuri ta' nfurzar tad direttiva tal-emissjonijiet industrijali. Ġifieri aħna rridu nimplementaw il-mezzi ħalli bekk nkun nistgħu nibqgħu nikkontrollaw dawn il-limitazzjoni u restrizzjonijiet f'dan il-qasam. Jiena naħseb illi irnaxxili inwieġeb il-mistoqsijiet kollha li smajt jekk naturalment ħajkollna aktar ċifri fidejna dwar l-użu globali tal-merkurju fuq livell dinji aħna dawn iċ-ċifri nibatuhom lis-segretarjat ta' dan il-kumitat ħalli intom ikolkom idea ċara ta' ta' sitwazzjoni. Grazzi ħafna signor Anko, grazzi ħafna wkoll tal-li tajtna idea ta' sitwazzjoni fiħdan il-negozjat internazzjonali minħabba li kollu aħna nsaqsu li nfusna din il-mistoqsijiet u aħna pala ġizlaturi importanti ħan kunu nafu s situazzjoni ħalli eh, bekk nkunu nistgħu nimxu għal pass li jmiss. Aħna bekk nkunu nistgħu eh, nistgħu ngħidu li temmejna l-punt numru 19 fuq l-aġenda u sa nistgħu ngħaddu le. Temmejna l-punt fuq l-aġenda numru 20 nistgħu ngħaddu l-punt 21. Uh, okay.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 għal kontrol u rapportar tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra għal rapporti u informazzjoni oħra fuq livell nazzjonali u fuq livell Ewropew dwar il-bidla tal-klima. Dan huwa għatiklu sabiħ, iżda twil ħafna. Dak illi nafu għalli rapport u għassur għajk ħawtu l-għan nishtiq illi nisimaw lilu sabiex jitkellem bħala introduzzjoni. Grazzi ħafna, Iva, vera titlu twil ħafna. Aħna b'dawn il-fajs leġislattivi dejjem jisom qed jitwalu mhux jiqsaru dawn it-titli. Dan huwa suġġett li huwa dwar il-monitoraġġ u rapporti dwar l-emissjonijiet ta' gasid b'effett serra u għandu l-intenzjoni li jibdel id-deċiżjoni li kienet ħarġet fis-sena 2004 ġifieri F'dak is-sens nistgħu naraw li kważi design fil-mija ta' dak li huwa propost mill-Kummissjoni dwar dan ir-regolament ħajjimdel regolament li kien hemm qabel, però dan kien minħabba ġurnament li kien verament meħtieġ f'dan il-kontest. U fil-fatt aħna lej dan qed inħarsu lej dan is-suġġett, dan huwa fajl leġislattiv mhuwiex daqshekk ikkomplikat u għadwar il-kontroll u l-monitoraġġ iżda huwa suġġett importanti ħafna minħabba li aħna fl-aħħar mill-aħħar rridu nkunu nafu. L-informazzjoni kollha li hemm id-dispożizzjoni tagħna, rridu nkunu f'pożizzjoni li nqablu din l-informazzjoni u naraw jekk aħna wasalniex Eh, fi stadju nkunu nistgħu nissodisfaw l-obbligi internazzjonali, l-obbligi li ħanna fuq livell Ewropew u rridu niżguraw li l-Istati membri kollha qegħdin jaslu għall-istess informazzjoni. Aħna għawek għadin għawek pala parlament, pala kolleġizlaturi, sabiex niftemu kol dwar dan il-regolament. ċinu ma l-għanijiet liktar importanti ta' din il-revizjoni? Kif inija proposta u għek zgur li l ħaj kolla xaġa xitejt dwar l-għanijiet liktar importanti, pero nista nantiċipom daqxejn. Mela, ir revizjoni għandha l-intenzjoni li tagħti l-għajnuna lill-Istat Membri sabiex jimplementaw il-pakket tal-bidla tal-klima u tal-enerġija għandu l-intenzjoni illi tejjeb it-trasparenza tal-, -tal motta kif aħna nistgħu nqablu l-informazzjoni u aħna rridu nisguraw ukoll il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu jżommu mal-obbligi tar-rapporti u tal-kontroll anka ma anka l-pajjiżi terzi u pajjiżi li jiżviluppaw anka sabiex aħna niżviluppaw iktar l-istrumenti tal-bidla tal-klima, ġifieri dawk huma l-erbanijiet prinċipali u ewlenin ta' din ir-reviżjoni. Jiena bħala rapporter nappoġġa bisħieħ l-anijiet u kif ukoll il-bidliet li kienu suġġeriti min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea ġifieri nistgħu naraw minn dak il-lat il-offer tal-proposta tal-Kummissjoni aħna din nappoġġawha kemm minni minn rapporter kif ukoll nittama mill-Parlament Ewropew kollu kemm hu. Pala rapporter però nixtieq nipproponi xi ftit bidliet u dawn il-bidliet huma sabiex insaħħu l-obbligi ta' kontrol monitoraġġ U nixtieq illi jkolli l appoċ tawkom fil-fatt dwar dawn l-emendi u nara intom x'taħsbu dwar dawn l-emendi. Tlet oqsma fejn naħseb illi l-proposta tal-Kummissjoni bżonn l-insaħuwa l-ewwel nett irridu nifukaw fuq il-punt fejn qed ngħidu li aħna rridu ngħinu l-Istat Membri sabiex implementaw il-pakkett tal-bidla tal-klima u tal-enerġija ġifieri qegħdin nitkellmu fuq l-estensjoni tal-obbligi dwar ir-rapporti minħabba li jekk aħna nħarsu li l-pakket ta' bidla tal-klima mhux biss qed titkellmu fuq l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra u tnaqqis tagħhom iżda qed nitkellmu wkoll fuq l-effiċenza ta' l-użu tal-enerġija u l-elettriku. Ġifieri qed nestendu l-kamp ta' applikazzjoni wkoll anka eh, sabiex ninkludu r-sorsi ta' enerġija li tiġġedded, eċċetra. Ħalli ninkludu wkoll dan fil-pakket tal-klima. Dan huwa punt wieħed issa tieni ħaġa minħabba li aħna għandna il-ftehim li huwa qed ikkonkludi illi joħodna li l-il mis-sena 2020 jina qiegħed nestendi il-kamp tal-obligi tal-rapporti ħalli bekk aħna niskuraw illi skont il-ftehim ta' Cancun aħna rridu niskuraw li dawn l-istrateġiji tal-Istati membri ma konsistenti ma' roadmap ta' low carbon li aħna appoġġajna ġimgħa li għaddiet fil-plenar, ġifieri dawn huma milestones li aħna fil-fatt ħaddanna u adottajna l-ġimgħa li għaddiet ħallibek naraw l-istati membri verament qegħdin jissodisfaw l-obbligi illi u l-impenni li ħadu. Issa dwar l-estensjoni tar-rapporti jiena qed u wkoll fuq it-trasport ma rid l kol kemm aħna nafu illi dan huwa suġġett li żgur ħajżviluppa iktar fil-futur qarib u minħabba li aħna qegħdin nitkellmu wkoll fuq l-iżvilupp tal-istrumenti tal-bidla tal-klima anke fil-qasam maritmu dan huwa suġġett importanti ħafna ġifieri anka fuq dan il-lat jiena qed nipproponi xi ftit bidliet fil-proposta tal-regolament ħalli bekk aħna niskuraw l-informazzjoni tkun provduta mill-istati membri tista' tgħinna sabiex aħna naħdmu permezz ta' dawn l-istrumenti dwar settur meretmu dawk huma tliet eh, punti ewlenin tistgħu taraw li anka fl-emendi l oħrajn li qed nipproponi hemm ċertu punti oħrajn forsi li huma daqsxejn iktar minuri però dawn huma punti li jiena nixtieq nżid mal-proposta tal-Kummissjoni. Sabiex nikkonkludi, nixtieq illi nitkellem fuq dak li aħna ħanamlu bil-bitħul illi qed jidħol mill-iskema tal-ITS minħabba li mid-direttiva li aħna dottajna tal-ITS fis-sena 2008 qegħdin ngħidu li għalmenu 50% minn dan it-tħul qiegħed jintuża sabiex aħna jkolla tranzizjoni iktar tajba għal ekonomija li hija bbażata fuq l-użu inqas tal-karbonju. Jiena ntama li permezz ta' trasparenza aħna jkollna idea aktar ċara tal-fat jekk aħna eh, xat naraw li l-istat membri xat iżommu mal-obbligi li ħadu jew le. Dawk huma l-punti li jina ndirizzajt fir-rapport tiegħi jiena kurjusu ħarqan li nisma' x'għandhom xi jgħidu x u rapporters kif ukoll in-nies l-oħrajn li huma preżenti f'din il-kamra qed naħseb fiktar bidliet, però jiena naħseb illi fil-fatt dan ir-rapport illi fassaltu malaj ħafna u deċidejt illi kelli bżonn iktar ħin għal fażi tal-emendi ħallibek aħna nkun nistgħu niżguraw li dan ir-rapport ikun adottat mill-iktar fis possibbli. U qed nistenna bil-ħerqa li nirċievi l kummenti tagħkom ħalli naraw kif nistgħu nżidu dawn l-emendi ma' rapporti grazzi. Elsőként a zárnék jelentéstevők közül Elizabeth a Gárdéni képviselő asszonyt illet. Anna Elizabeth Gardini li nishtiq nistidina sabiex titkellem l-ewwel waħda bħala xedew reporter kirb. Grazie. Eh, Grazie ħafna ħankun fil-qosor. Dan wara l skampju tal-opinjonijiet ħajkonna ċans niddiskutu aktar fid-detal l qudiem Naħseb ukoll naqblu illi nafu x'numa l-anijiet ta' dan ir-regolament u kif għal kollega Ajkut aħna naqblu mal monitor raċ, dan huwa importanti ħafna li konna dati li kunu l-aħħar dati fuq eh, dan il-gas befet serra u anka nejnu l pajjiżi illi eh, jimplementaw dan il-pakket tal-enerġija u l-bedla fil-klima. Iġifiri, kullħat jaqbel fuq l-anijiet ta' dan il-rapport. Imbat, meta nitlu fil-font, naħseb illi hemm xi partijiet illi huma aktar jaħar u rridu nirranġawhom u l-xogħol li ħana inkella jekk ma nagħmlux hekk inkun qegħdin niddublikaw ix-xogħol u ma nkunux anka koerenti ma xi mekkaniżmi oħra ta' monitoraġġ. Rridu nqogħdu attenti għalhekk illi illi morru li lin minn dak li suppost eh, namlu Nħorġu mill-ambitu. Mela, punti ta' riflessjoni li umbat rridu naħdmu fuqhom fil ġimgħa li ġejjin. L-ewwel nett fuq l-istrateġija tal-iżvilupp eh, fejn jintuża inqas karbonju l-obbligu tal-istat membri, l-istat membri li jkollhom din l-istrateġija fi rigward ta' użu baxx tal-karbonju. U uh, dan uh, fi żmien sena minn meta jidħol uh, fisseħ il-regolament. Sissa ma nabda regolamentazzjoni f'dan ir-rigward u anka f'ambitu internazzjonali memx id-dettalji il-rit ikunem f'dawn l-istrateġiji fir rigward tal-żmien ta' meta iridu iseħħu daw eh, anka fil-kuntesta din bidla fil-klima. Irridu għalek eh, nirreferu għat timetable li ħat iġi deċiża anka fuq livell internazzjonali fuq l-istess eh, eh linja rridu naħdmu ġifiri fuq livell internazzjonali mhux għalina biss anka fir rigward tal-emissjonijiet fir rigward tat-trasport marittimu. L-affarijiet għadhom ma ġewx definiti tajjeb memx dettalji fir rigward tal-monitoraġġ eh, u l-rapportar f'dan ir-rigward qed inħallu wisq eh, fidejn dawn l-atti delegati lil kummissjoni Iridu mm, inkunu ktar ċari f'dawn il-punti, ma nistgħux nħalluhom hekk kif huma. Issa, dwar l-adattament għal bidla fil-klima, għawnek għanna situazzjoni simili l-istati membri, eh, l-informazzjoni li tintalab mill-istati membri fuq l-adattament għandhom dan il-pis għall-istat membru kemm mill-lat amministrativ kemm ukoll mill-ispejjeż illi ħafna drabi aħna qas qegħdin inqisuh dan bħala impatt. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti anke hawnhekk biex nirriflettu tajjeb fuq din il-ħaġa. L-istess fuq l-appoġġ finanzjarju u teknoloġiku għal pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, qegħdin ngħidu hawnhekk li kull sena rridu eh, natu notifika ta' dan. Eh, Menti soltu dawn isiru kull sentej daw l-affarijiet, ma nafx jekk kanix bżon dan il-pis zejjed, eh, jekk kanix għalfejn għodun ntaqlu dan il-mekkanizmu. Eh, ħafna eh, drabi iktar ma nkunu nixtiqu affarijiet, anqas niksbu affarijiet. L-iktar eh, problema kbira hija dik eh, fil-artiklu 20 fejn qed niddublikaw ix-xogħol, qed insemmu listi hawnhekk inventarji. Il-Kummissjoni eh, qed titlob proċess intern fl-Unjoni Ewropea li mbagħad e, ikun hemm ukoll miegħu e, dan il-proċess e, parallel fuq il-fuq il-livell internazzjonali dwar l-istrateġija għatnaqis tal-użu tal-karbonju. Għalek, irnoqdu attenti ta' x-rizultati ħaniksbu għawnek ħanala wkoll kol għawnek. Jiena napprezza l-isforz tar-rapporter biex jagħmel affarijiet jagħmel aktar affarijiet jagħmelhom aħjar. Imma għalfej eh, wieħed għandu jitkellem fuq l effiċjenza fuq l-enerġija, meta għandna id-direttiva marbuta ma' daw fuq ir-rinovabbli fuq l-effiċenza flus l-enerġija, għalfej għandna ndaħlu għomaw u kol. Għax ek għedin nitlu fuq xol fuq eh, regolamenti oħra, u għedna niddublikaw ix-xol fuq livell nazzjonali fl-Italja qed nippruvaw nissimplifikaw l-affarijiet, inneħħu l-affarijiet li għandhom overlap għax eh, taqalna wis eh, il-liġi tagħna. Mela, f'kull dokument li qed jiġi fidejna, Aħna ħafna ġabi qegħdin noqogħdu nidħlu f'affarijiet oħra jisu sar eh, dan il isir dan il-metodu żbaljat ta' kif naħdmu. Naħseb hawnhekk għandna nafu kif ħajġi eh, applikat u implementat il-regolament ma nix intaqluħ aktar ma nix noħorġu mill-ambitu u mill-lanijiet li qed eh, tamel eh, il-Komissjoni ġifiri li jkun is-simplifikat.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 Shadow Rapporter tal-SND. Grazzi ħafna. il-negozjati internazzjonali tal-bidla tal-klima ittrattaw kif wieħed jista eh, jara eżatt kif eh, qegħdin eh, nimxu l-affarijiet biex da min ikun qed jimplementa jkun jista' jevalwa kif sejrin l-affarijiet. Però fuq dan il-punt xorta waħda kellna ħafna konflitti. Huwa importanti illi fl-Unjoni Ewropea niprofaw inkunu modell ta' kif wieħed għandu jkejje l riżultati li jkunu inkisbu biex bekk nkunu nistaw e, nuru aħna e, eh, xamilna biex il-ħakna l-anijiet. U jekk nistaw namlu dan, jekk nkun nistgħu nipparagunaw ir-riżultati li minna jekk irnexxielna nkejluhom u nkunu trasparenti, nistgħu ngħinu l ħadd ieħor jekk jirnexxielna nagħmlu dan. Mela jridu nkunu modelli hawnhekk ukoll ġifieri. Naħseb li din il-proposta hija r-proposta tajba. Hija proposta teknika imma importanti ħafna għanda marbuta maħal kredibilità tal-politika tal-klima għalxejn għodun adottaw eh, deċizjonijiet zbiħ fil-Parlament u fl-Unjoni Ewropea u li kollom ħafna ambizjonijiet jekk imbat aħna ma nistawx nuru kif edin nilħu l-anijiet tana. Iġifiri, dan il-rapport huwa wieħed importanti u tekniku. U aħna bħala shadow rapporter sa nippruvaw nejnu nikkontribwixxu għas-suċċess tiegħu. Imma naħseb li sissa il-rapporter ħadem b'mod tajjeb ħafna u daħħal din l-ideja tal-enerġija rinnovabli, għax hawnhekk għedin nitkelmu kol dwar il-politika tal-enerġija, illi wieħed irid u uh, kol jati notifika ħaj rapporta dwara u naħseb jina u kol uh, importanti li ndaħlu it-trasport marittimu għawek. Mm, wasanna biex nimplementaw id-deċizjoni tal-IMO u l-emissjonijiet tas-salfer u il-fuels illi fihom il-sulfur fil-flus u li jintużaw fil-trasport marittimu. Is-sistema għalhekk ta' kif inkejlu ir-riżultati tkun ta' kwalità għolja. Dijana xi ħaġa illi hija ovvja għalina u l-koll, pero ma rridux niqogħdu nikkumplikaw l-affarijiet b'mod li mhuwiex neċessarju. Il- uh, mod ta' kif inkejlu jrid ikun mod ċara, ma nix nippruvaw Eh, namlu affarijiet eh, li mumiex ċari jekk irridu nkunu eh, jekk irridu nservu ta' modell għal ħaddieħor. L-affarijiet irridu jkunu sempliċi biex nuru l kredibilità tagħna. Chris Davis s'issa. safejna fina mem ħadd iktar li xie jitkellem, grazzi ħafna. Irrid ikun informazzjoni li hija korretta, li ikonna l-fiduċja fija u illi ma jkunx fija zbalji jew e, illi tkun tinganna dawn huma importanti għal kredibilta kemm fin negozjati tagħna e, fuq uh, livell dinji u anka bejn stati membri infushom. U anka um, fis-sistema tal-ETS, jiġifieri jiena nappoġġja il-proposta tal-Kummissjoni u l-unika mistoqsija illi għandi għax għandi naqra tħassib dwar uh, il-duplikazzjoni tax-xogħol kif għalet l-Onorevoli Muscardini. Il-suġġeriment tar-rapporter jekk il-Kummissjoni għanda id-dritt tal-inizjattiva leġislativa u jekk tkun tixtieq iż-żomm ma dab mod stret, allura ma nix konna proposti illi jipermettu eh, li kunem dan l-obbligu tal-rapportar fuq livell nazzjonali għax inkella unek l-lista ta' xoqat ma ħatkun twila ma t-spicċaqat. Iġifiri, nishtiq u naqra aktar karifika fuq ċertu punti. Fl-emenda 18, per eżempju, rapporter qed jgħid illi għandna nitolbu informazzjoni dwar l-enerġija rinnovabbli. Iva, imma nabżonna hawnhekk Safejna fejna fjena dik il-proċedura tiġa qiegħda f'postijiet oħra. Jekk eh, le, jiena nappoġġak imma jiena safejna f'jina fjena eh, qegħdin niddublikaw ix-xogħol hawnhekk. Fuq l-emenda 20 20 dwar l-emissjonijiet mit-trasport marittimu, għammek hemm elementi illi jiena għandi dubji dwarhom per eżempju fir rigward ta' trasport bejn portijiet u anka fir rigward tal-konformita ma' ħafna regolamenti, mux għetnejt li wieħed m'għandux konforma, imma minn ħajkun qed jipprepara l-informazzjoni hawnhekk u uh, hawnhekk għandna bżonn nagħmluha din il-ħaġa u jekk għanamluwa għanamluwa bliktar mod effiċenti u e, e, li ma jinvolvix burokrazija. Fuq l-emenda 26 mbagħad fejn ir-rapporter qed jitlob informazzjoni dwar l-azzjoni eh, tal-istati membri li turi il mixa tal-istat membru lejn dak li qed tippjana l-Unjoni Ewropea Naħseb din hija eh, diffiċli għall-istati membri, mm, ambarazzanti anzi. Forsi tkun xi ħaġa tajba li jkun li kieku jistgħu jagħmlu għadi, imma xorta waħda m'iniex eh, ċert li jekk se nivvota favur ta' din l-emenda jew le u nixtieq għalhekk inkun naf x'inhi l-opinjoni tal-Kummissjoni fuq din l-emenda. Grazzi. természetesen a bizottság véleményét is meg fogjuk ismerni, de előtte három kép. Naturalment ukoll ħan nisimgħu l-kontribut tal-Kummissjoni, però qabel ma nisimgħu il-kommissjoni għandna tlieta minni soħra li jixtiequ jitkellmu. Għal-raġuni nixtieq li issa nsaqsikom jekk hemm xiktar nies li jixtiequ jitkellmu jew nkella jekk nistax nagħlaq il-lista tal-kelima li bdew bis-sur Prodi. Umbagħad Franco Xi. Grazie, President. U importanti ħafna dan il-dokument għax il-politika marbuta mal-klima ma tkun ibbażata fuq data li wieħed jista' jsara moħħu fuqha, però nixtieq ngħid illi kemm huwa importanti illi wieħed jaġġorna l-istrumenti ta' monitoraġġ b'mod partikolari il-satelliti GMS mm, li għandu xaqsa mal-ambjent u s-sigurta. Dan jista jatina id-dettalji kollha neċessarji fuq il-pjaneta kollha. E, Jgħidilna xikun qed isseħ fi rigward tal-emissjonijiet. Jiġifieri, hawnhekk qed nitkellmu dwar data Illi wieħed jista' jserraħ moħħu fuqhom huma dettaljati u e, hemm fih l-emissjoni tal-gassijiet kollha b'effett serra, iġifieri jiena nixtieq nisħaq fuq e, dawn is-satelliti u kif jistaw jintużaw e, jintużaw minna biex ma serħux fuq e, il-bona volontà tal-istati membri. Din hija infrastruttura li hija importanti ħafna, indispensabbli biex wieħed ikollu l-istampa sħiħa tad-data l-konċentrazzjoni ta' dawn il-gassijiet b'effett serra u anka eh, wieħed ikun jista eh, jidħol eh, fid-dettall dwar dawn il-gassijiet u x'nistgħu nagħmlu fir-rigward ta' meta jkun xi ċmini li jkunu qegħdin jagħmlu dawn l-emissjonijiet. Iġifieri jiena nsejħ il-Kummissjoni għalhekk biex tuża din l-infrastruttura għax hija importanti ħafna biex ikonna din l-istampa Jekk irna xinna uh, eh, nużawa, ikun hemm anqas pis fuq l-istati membri għax hemm ovvjament uffiċċji speċjalizzati li jistgħu jagħmlu dan ix-xogħol u wieħed ikun jista' paraguna imbat eh, l-affarijiet anka eh, bl-istess kondizjonijiet. Anka fuq livell dinji dan jista' jsir mhux fl-Unjoni biss. Grazzi.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 u nappoġġaw wkoll ċertu mistoqsijiet illi saru minn ċertu kelliema. Mod partikolari f'dak li xaqsam mal kompatabilta f'dak li nistaw namlu fl-Ewropa u x'qed isir fuq livell internazzjonali. Aħna ma rridux illi nikkomplikaw l-affarijiet, rridu nkunu iktar speċifiċi, nkunu marru dritt tal punt Grazzi għal rapporter u għal kommissjoni. Hemm il-problema problema fuq is-sovranità hawnhekk għax hawnhekk ċertu pajjiżi li mhux fl-Unjoni Ewropea, fl-Unjoni għanna mdarrijin li nagħtu ċertu sovranità l-Unjoni. Dinja ġifiri aħna mdarrijin bija ma pajizi illi pajizi fil-Levant ma jaċċettawx illi id-dekjerazzjoniet li jagħmlu fuq l-emissjonijiet tagħhom ikun isiru mistoqsijiet dwarhom. Forsi din hija wkoll problema ta' filosofija politika fejn f'ċertu pajjiżi fil-Lvant li ma jaċċettawx dan it-trasferiment ta' sovranità. Imbagħad hemm problema oħra, kwestjoni li hija aktar serja mort f'bosta climate cops u per eżempju l emissjoniet tal-gassijiet effett serra f'kull pajjiż, ikun hemm dejta fuqhom ġifieri ntamaw li jkun nistgħu fuqhom. Imma din hija kollha kwistjoni ta' ta' diskussjonijiet politiċi il-ministri u l-mexxej tal-pajjiżi jistgħu jgħidu li eħe jiva nifirmaw dikjerazzjoni politika f'Kopenhagen per eżempju jew nkunu membri tal-protokoll ta' Kyoto. Imma t-tittina elf tonnellata per eżempju jew ma nafx kemm imma dak li kien hemm fid mux mhux l-istess pal issa. Għalhekk irid ikollna ċertu riġidità fil-diskussjoni politiċi illi namlu. Ma nafx jekk fuq dan il pont ir-rapporter u l-Kummissjoni għandhomx xi idea se tingħata mill-Kunsill per esempio, mill-Kummissjoni fuq dawn il-ħbib tagħna bimbara l-Unjoni illi jridu jsibu fil-protokoll. Skużaw, dan kien daqsxejn eh, nuqqas taftim, issa verament wassal wasal um, il-ħin li titkellem inti Peter Ziba. Skużani, l-Ungeris tiegħi mutanċu għadak huwa daqshekk tajjeb naħseb ma fimtekx. Iva, dan li aħna għanna wek u ambizjuż ħafna u nixtieq illi najtu kol dan jorbot ħafna malan għan prinċipali iżda jina naħseb li xorta waħda eh, immaġinajt il-li ekk ħajamel is-sur Eichwald minħabba li verament huwa persuna dinamiku u għandu passjoni kbira għal dan is-suġġett. U jiena naħseb li f'dak li għandu xaqsam is-sistema ta' kontroll monitoraġġ għandha u wkoll iktar effett fuq livell internazzjonali. Aħna fl-Ewropa naturalment irridu eh, nkunu mudell ta' reġjun partikolari iżda f'qafas partikolari minħabba li dak li huwa proposta hekk fil-opinjoni tiegħi huwa wis wiesa u naħseb li l-Kummissjoni żgur illi rridu issa nisimgħu x'ma tgħid il zgur żgur ħajkun interessanti, però naħseb illi hemm bżonn illi naraw eżattament kif taħdem il-kontroll kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq il-livell internazzjonali. U naraw kif l-istati membri ħajatu l-kontribut tagħhom minħabba illi dak illi għandna hawnhekk huwa daqsxejn dettaljat wis u jagħti miss ċertu waqsma li bħalissa mhumiex daqshekk urġenti. Għaddu raġuni jena naħseb li meta ħanħares lejn l-emendi nista' nara illi f'dak li għandu xieqsa il-roadmap 2050 aħna nistgħu naraw ukoll illi għawek għanna bosta affarijiet importanti u nistgħu inqishom ukoll u aħna mhux qed nitkellmu fuq target partikolari għawek u naħseb illi dak illi fil-fatt mhuwiex imsemmi għawek pala level tekniku naħseb illi rridu naraw illi fuq din il-pjattaforma ħna rridu naraw illi ninkludu dak illi għanna fuq level Ewropew li dan ikun implementat tajjeb fuq livell Ewropew u li dan ikun disponibbli sabiex aħna nkunu nistgħu nidħlu f'pożizzjoni aħjar anke f'd'ak li għandu x'jaqsam negozjati internazzjonali u navvanzaw il-pożizzjonijiet tagħna iżda dan aħna mhux qegħdin nippruvaw neħdu biss is-suġġetti li nixtieq u għadu mhux il-miliet. Allura rridu nżommu ma dak li naħsbu li huwa l-iktar urġenti u importanti u anke f'dak li għandu x'jaqsam il-bidla tal-klima, pereżempju l-emenda numru 4 u emendi oħrajn li huma relatati naħseb illi fil-fatt eh, memx eh, fiex nitfixklu għawek minħabba illi nafu xnu għal dawn l-emendi u nishti illi aħna anka f'dak li nixtaqsam it-trasport bil-vapur u bastimenti naħseb illi anka f'dan il-kas irridu naraw illi man fl-introduzzjoni tal-indiċi il-ġdid rridu naraw eżattament fuq il-komunità aħna x'pożizzjoni għandna aħna għandna m'għandniex pożizzjoni aħarija f'nali u f'isem il-grupp tiegħi f'grupp grupp politiku aħna qegħdin nippruvaw nanalizzaw is indiħa li nerġgħu naslu f'sitwazzjoni pjuttost realistika. Skużani ma nistax nibqa' nistenna li nisma' il-tweġiba tal-Kummissjon minħabba li bħalissa ħajitkellem il-Kummissarju Potoċnik u għadin raġuni ħajkolli mmur, però ħanaqra birqa il-minuti ħalli nara x'inhi l-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Ah, <clears throat> nem jelestemás eh, képviselőtársunk su għaxi sandeka. Ma memx iktar kellima li jishtu jitkelmu minnħat tal-membri ta' dan il-komitat. Nerġan saqsikom iżda ma t-nara l-ħat li jishtu jitkellem. Kien hemm ħafna mistoqsijiet minna li kienu mistoqsija fil-fatt lill-Kummissjoni. Sur Metzger Sai wieġeb. Well, thank you, thank you very much for giving me the word inviting. Grazzi tal-li tajtni il mikrofono tal-li sedent il-Kommissjoni, grazzi u koll il-Komitat l-appariet kolla l-ismajt appoġġaw il-proposta tal-Kommissjoni, forsi għal rapporter nixtieq ngħid illi din mish leġislazzjoni kompletament ġdida. Għedin nagħmlu monitoraġġ u inna nagħmlu rapportar u monitoraġġ mis-sena 1992 eh, ġifiri għal 20 sena sħaħ u jajna u koll esperienza fuq kif nabu monitoraċ. Tajjibna u koll sistema ta' monitoraċ dana minni. War li ġiet adottata il-protokoll ta' Kyoto u dinja it-tieni darba għaliex issa wasanna f'fażi ġdida f lejlet l-2013. Adottajna leġiżlazzjoni Ewropea pakket dwar il-klima u l-enerġija illi għandu bżon biss ċertu modifiki ta' ċertu artikli, it-tieni net fuq livell internazzjonali wasalna wkoll għalqbil biex napprovaw namlu verifika ta' monitoraċu u rapportar kien hemm ukoll diskussjonijiet f'dawn l-aħħar snin minn Bali fl-2007 u ġi konkluż ukoll f'Deben s-sena l-oħra u anka qabel f'Cancun li hemm bżonn u ukoll li hemm bżonn ċertu tibdiliet fil leġizlazzjoni Bat tilet net eh, l-istrateġija 2020 bil-miri tagħha u bil-kriterji ta' rapportar li jitolbu li imbagħad dawn nibluhom f'leġislazzjoni. Mill-naħa tal-Kummissjoni aħna ma nixtiequx nitfgħu pizzejet fuq ħadd fl-Unjoni fuq xi xiridu jirrapportaw. Għalhekk aħna li għamilna huwa kien eh, valwazzjoni tal-impatt dettaljat ħafna biex naraw x'sir jiswa li timplementa dawn it-tibdiliet u dawn l-ispejjeż sejda mhux se jkunu eh, ta' barra minnaw u jifilħu jarfawhom l-istati membri u aħna qed narawha għaliex bosta mis-sistemi diġà qegħdin fisseħ u f'ċertu każijiet id-dejta diġà tinġabar fuq livell nazzjonali, nirreferi għal per eżempju għall appoġġ finanzjarju għal pajjiżiet jizviluppaw. Dan, apparti li jista' jsir fuq livell nazzjonali, jrid isir ukoll fl-Unjoni Ewropea u mhux fuq l-OECD biss. Din hija l-unika bidla li se ssir biex l-Unjoni Ewropea li hija wkoll firmatarju tal-UNFCCC u anke tal-Protokoll ta' Kyoto biex tilħa l-obbligazzjonijiet kollha tagħha. Dan huwa dak li xtaqt nenfasizzawnek li aħna bħala Unjoni għandna obbligazzjonijiet fuq livell internazzjonali. U dan jgħat fil-qalba ta' din il-leġiżlazzjoni biex jippermettilna li namlu dan ukoll fuq livell internazzjonali. Aħna noqogħdu attenti li, li nevitaw id-duplikazzjoni u din hija raġuni għalfejn pereżempju m'intomx se ssibu fis fil-mekanizmu ta' monitoraġġ proposta jew xi referenza għall enerġija rinnovabbli jew effiċenza enerġetika għaliex dawn huma indirizzati f'leġiżlazzjoni oħra. Għalhekk, fl-opinjoni tagħna aħna ma għamilniex proposti bħal dawn f'din il-leġiżlazzjoni. Imbagħad mistoqsi oħra li ntqalet ukoll bosta drabi fuq it-trasport marittimu, diskussjoni għada għaddejja għada d-dejja bħalissa għadin għadin namlu l-evaluazzjoni tal-impatt biex nkunu nafu xinu xinu għal aħjar mod li nimxu l-qoddim biex fuq eh, trasport marittimu dan jitlob u ċertu kriterji ta' monitoraċ l-unika ħaġa li qed namlu hawnhekk huwa illi aħna taħna din id-deċiżjoni biex ngħidu illi f'xi ħin jew ieħor jista' jkun illi eh, nitolobu li jiġi rapportat xi ħaġa fuq it-trasport marittimu. Imma il-leġislazzjoni primarja rridu ndeċidu fuqha bejn il-Kunsell u l-Parlament u x'ser ikun fija eżatt din il-leġislazzjoni. Punt ieħor huwa li ħafna mid-dettall tal-numri eżatti li se jiġu rapportati dan qed jiġi indirizzat permezz ta' atti delegati. Fil-passat aħna kellna lek ek nsejjaħ l-kriterji li applikaw għal deċiżjoni tal-mekkanizmu tal monitoraċ u dan ser kollu jerġa' u koll. Saret referenza li fuq livell internazzjonali laqas biss ikollna dawn it-tip ta' dettalji u dan huwa minnu. U għalhekk aħna ma nishtuqx li ndaħlu dawn id-dettalji f'leġiżlazzjoni aktar dettaljata. Diġà urejna impenn, diġà urejna wedna li nindirizzaw ċertu djufijiet finanzjarji li għanna u f'dak għandu x'jaqsam ma għajnuna li natu finanzjarjament l-pajzi qed jinżviluppaw. Din hija diskussjoni li ġerna nħarsu l dawn id-dettalji ta' kriterji mbagħad niddeċidu fuqhom aktar tard. Imma inkella jekk mura nagħmlux diskussjonijiet se nerġu hawnhekk fil-Parlament sena oħra biex nerġgħu nitolbu għal emenda għal deċiżjoni fuq il-mekkaniżmu ta' monitoraġġ u naħseb illi dan ma jkunx l-aħjar għażla u ma jkunx mod li kif nużaw il-ħin tagħkom. Imbagħad kien hemm il-mistoqsija fuq il-kwistjoni tal-milestones. Iva, aħna konxi tal-fatt illi il-milestones qegħdin jiġu diskussi bħalissa mal-Kunsill Sissa kien hemm komunikazzjoni tal-Kummissjoni li titkellem fuq il kif għandna nimxu l-qoddim. Imma din għadha ma ġietx adottata mill konsil għalhekk f'din il-leġislazzjoni bqajna lura milli namlu referenza għal dan. Għaliex għal darboħra din hija xi ħaġa illi għadha ma ġietx deċiża. U fuq dan il-punt ukoll din is-sena għanna qed nitkellmu ħafna fuq rapporti annwali. Allura nixtiequ illi kollna ħafna e, pjanar bil-qoddim u dan jidħol ukoll fil-pakket dwar il-klima u l-enerġija u taħt il-protokoll ta' Kyoto Tokyo ta' dan l-uħsa l 2020 u diġà fil leġizlazzjoni hemm kriterji sabiex l-istati membri jagħmlu pjanar bil-qoddim fuq bażi annwali biex jaraw jekk mhux mexjin fit-triq it-tajba jew le. Jekk huwiex biżejjed għalihom li jagħmlu monitoraġġ u li jagħtu gwidi wkoll biex naraw l fejn sejrin dawn l-istati membri. Kien hemm mistaqsija wkoll illi għamet fuq il-revizjoni reviżjoni tal-inventorji nazzjonali. Dan dan huwa qasam kemm xejn kumpless għaliex ħaġa hekk sejħa assikrazzjoni tal-kwalità hija kriterju fuq bażi internazzjonali fejn aħna rrid ikollna verifiki ta' kwalità interni u dan huwa mpost fuqna mill-lat internazzjonali. Apparti minn hekk, hemm ukoll reviżjoni internazzjonali il eh, reviżjoni obbligatorja mill-UNFCCC. Però aħna obbligati illi id-data illi natu li natu għal reviżjoni internazzjonali jkunu diġà ġew eh, verifikati għal kwalità, jkollhom verifikata kwalità. Rrid ikun hemm azzjoni kooperattiva bejn l-Aġenzija ambientali tal leġus maquda u l aġenzija Nazzjonali u dan huwa obbligu internazzjonali li għandna wkoll. Naħseb illi innexxi li nwieġeb il-maġġoranza ta' dawk il-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-deċiżjoni tal-mekkaniżmu ta' monitoraġġ kien hemm żewġ mistoqsijiet li ma kellhom x'jaqsmu mal-mekkaniżmu ta' monitoraġġ, naħseb kienet il-mistoqsija tas-sur Prodi fuq il-mistoqsija li jagħmlu fuq il-GMES. Din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni tappoġġa mhuwiex sistema ta' sistema bottom up biex tagħmel l-inventorju imma top down. Din hija xi ħaġa li maqbula fuq livell internazzjonali fil-UN mhix maqbula fil-UNF CCC ma tista' tagħti aktar informazzjoni u għalhekk eh, l sati membri u l-Kummissjoni iddeċidew li jimxu fuq dan dawn il-passi, però dan ma jidħolx fl-ambitu ta' din il-leġiżlazzjoni. U għalhekk naħseb li l-aħħar punt li nixtieq nagħmel huwa fuq din il-kwistjoni ta' trasferiment ta' sovranità naħseb il leġislazzjoni li għandkom u d-dimkom mux għed titlob għal xi tip ta' trasferiment ta' sovranità mill-Istati membri għal l-Unjoni Ewropea. Qed titlob biss li l-Istati membri sabiex jirrapportaw l-Unjoni Ewropea u mhux eh, trasferiment ta' sovranità. Dejjem huma kwistjonijiet dwar is-sovranità meta jkollna x'naqsmu mal-monitoraġġ u x'dejta sa jkunu qegħdin jagħtu u x'livell ta' trasparenza għandu jkun hemm. Imma dak kollu qed tiġi suġġerita hawnhekk fuq il-livell ta' trasparenza għan li għandha tiġi disponibbli ta' ġi maqbul fuq fora internazzjonali ġi maqbul ukoll f'leġislazzjonijiet oħra fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri din il għet qed tiżgura biss illi ikollna rrapportar il-monitoraċ u l-verifika fisseħ li daw kollok kollu li hemm bżonn biex ikun hemm eh, l-implementazzjoni ta' leġiżlazzjoni eżistenti. Dan eh, jala il-punti li xtaqt nagħmel u jiena lest ukoll li eh, nħares b'interess lejn il-ġmat li ġejjin għad diskussjoni li se jkollna. U nispera li naslu l konklużjonijiet kemm jista' jkun malajr mal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 your comments and also thank Grazzi ħafna l-Shadow Reporters għal kummenti u grazzi ħafna u koll l-Kommissjoni. Dak illi tal-limt huwa illi ma tistax tkun daqshekk eh, dinamiku iżejjed jiena ħanħidu bħala kumpliment min-naħa ta' Sur Zeber minħabba li fuq il-livell Ewropew naħseb li jkun tajjeb li nkun daqsxejn iktar dinamiċi. Issa ngħaddi għal-kummenti u nixtieq ngħid illi qed nistenna bil-ħerqa li naħdem ma' shadow reporters fuq il-kompromessi u naraw fil direzzjoni nixtiequ naħduhom, però jiena nixtieq nisaq fuq il-fatt li aħna bħala Unjoni Ewropea u bħala Stati Membri fil-fatt għadna impenn għal l-iżviluppi ta' ta' pjanijiet ta' żvilupp karbonju, livell ta' karbonju baxx. U aħna nixtiequ niżviluppaw dan il-pjanijiet u jiena nitlobhom sabiex jatuna din l-informazzjoni bliktar mod eh, li huwa effiċenti fuq il-livell eh, ta' spejjes u naħseb li din għandha x'taqsam l ekonomija u eh, dawn għad raġun ma' punti ċari u jekk għana nħarsu lejn il-roadmap ta' karbonju, ta' użu ta' karbonju, bax ħafna nistgħu naraw li din il-parti ta' li hija cost effective hija mixja wkoll din id-direzzjoni u jiena naħseb ukoll li jista' jkun direzzjoni daqsxejn eh, f'direzzjoni tetali ta' wisk kif għal Richard Zeber, però ħa nippruvaw naraw x'nistgħu nagħmlu sabiex eh, nranġawa dan il-punt. Iva, dwar l-estenzjoni ta' rizorsi u effiċenza, Iva naħseb li kol naqblu li aħna maħniċ din nistennew li kunem hemm burokrazija zejda, pero jekk nħarsu li dan kollu naħseb li hemm analiżi tajba ħafna ta' dan u uh, ta' dan il-punt. Iżda aħna ma nixed nitkellmu fuq ħafna burokrazija, ma' qed nitkellmu fuq informazzjoni diġà hija disponibbli u naħseb li l-informazzjoni li diġa' disponibbli hija diġà barra, hija diġà barra fil-miftuħ iżda mhix bliktar mod armonizzat b'obbligu ta' leġislazzjoni jiena naqbel nista' nifhem ukoll li Arthur minn diċi klima hija jaħseb biss fuq uh, dawn il-bidliet tal-klima u fuq id-DG ambjent, tista' forsi dan il-punt mhux ħajkun daqshekk aċċettat tajjeb meta immissu kol diġi soħrajn. Iżda jina naħseb li l-informazzjoni jgħet tkun provduta, iżda mux għet tkun provduta b-mot armonizzata din raġuni jgħan nishtiq nużaw din leġizlazzjoni sabiex nużaw di. Issa dwar il-shipping kif għal Arthur, aħna nabżon ta' ħafna informazzjoni ħalli bekk nkunu ċerti dwar dak li nixtiequ nagħmlu fil kontest tat trasport maritmu, dak li aħna din nagħmlu hawnhekk huwa bażi tal-pariri xjentifiċi li jiena għandi ħalibek intikom idea tal-indikaturi illi għaliex inti stiet idu li li huma importanti ħafna għalli bekk aħna nkun nistgħu noħorġu b'din l-analiżi għalhekk jien qed nagħmel dan u jiena lest li niddiskuti wkoll dwar l-indikaturi l-oħrajn li kollegi jazbu li huma meħtieġa, però dawn huma importanti ħalli niżviluppaw ukoll trasport maritmu importanti illi nużaw dan il-mument issa u aħna m'għandniex l-intenzjoni illi fil-fatt tindewmu l-implementazzjoni tal-politika nixtieq nagħmilha ċara di. Mela għal darba oħra jiena naħseb li din hija leġislazzjoni Kummissjoni illi edha tibdel il leġizlazzjoni li għandna. Parissa kif qal Arthur aħna qegħdin naħorġu rapporti għal iktar minn 20 sena din miex mhux motta kif aħna nistgħu niċfdu s-sovranità tagħna, aħna qegħdin nippruvaw naraw li rapporti jsiru b'mort armonizzat, issa rridu naraw ukoll li l-Unjoni Ewropea bħala parti kontra enti tal-kop tkun qed tagħmel dan b'mod organizzat u armonizzat, jiena naħseb li ħadd ma jrid li jkun hemm pis amministrattiv żejjed, iżda dan kollu jrid ikun irregolat anke fuq livell Ewropew. U jiena naħseb din informazzjoni xi kultant ikollna bżonn anke għall politika tal-ġejjini bħal politika maritma. Aħna diġà suġġerejna dwar dawn il-punti wkoll smajna fuq ċertu mistoqsijiet minnaħa ta' kris, smajna wkoll koll Eh, dwar l-appoġġ u f'dak is-sens irridu naraw kif nistgħu naħdmu dwar dan ħallibek niskuraw li l-Parlament ikollu pożizzjoni b'saħħitha ħallibek aħna jkollna taħlita tajba ta' informazzjoni armonizzata mingħajr burokrazija żejda iżda fl-istessin informazzjoni li tista' tgħinna ħallibek fuq perjodu itwal ta' żmien aħna nkunu nistgħu nibdew nimxu f'din eh, id-direzzjoni cost effective li aħna ma nix qegħdin wedu lil nfusna iżda hija xi ħaġa li li aħna ilna nipproponu u anka jekk nħarsu l-ftejm ta' Cancun aħna nafu li dan rridu nilqu l-għanijiet tagħna anke bħala stati membri u dan rridu nagħmluh bl-iktar mod armonizzat u l-iktar bl-inqas spejjeż possibbli. Iva aħna forsi timur naqra iktar lil hemm minn fejn waslet il-Kummissjoni, però ma naħsibx illi li l-ewwel darba li aħna Parlament qegħdin torbu lill-Kummissjoni sabiex jagħmlu daqsxejn sforzi iktar sabiex ikunu daqsxejn iktar ambizzjużi u jiftħu diskussjoni ma' diġi oħrajn. Forsi aħna mhux qed nistennew li din tibda ma' mad-Direttura Ġenerali tal-Klima, però aħna r-wol tagħna u l-an tagħna huwa illi konna politika tajba. Grazzi. Anka jiena nixtieq li ringrazzakom il eżis kollegi, jiena u koll nawguralkom ħafna suċċess matul il-ħidma tagħkom dwar dan ir rapport u sabiex dan xogħol u suċċess nixtieq ukoll ngħidilkom dwar l-iskadenza sabiex stress u l-elementi dan hija data ta' 28 ta' Marzu sa nofsinhar u uh, aħna naħsbu wkoll nistgħu ngħidu li fis-sessjoni ta' plenarja ta' Lulju l-aħħar waħda qabel is-sajf aħna jkollna votazzjoni fuq dan ir-rapport laqat li jmiss tagħna ħajkunu fil-25-26 ta' April, ġifiri wara lejt, ħanerġaw niltaqgħu bħala Kumitat ta' Ambjent u nawguralkom ħafna suċċess għal matul ix-xogħol tagħkom u strieħu u narakom id-darba li jmiss. Grazzi.